Illum hija 35 ġurnata tal-protezzjoni ta' protesta kontra l-impożizzjoni laterali tal-kundizzjoni ta' xogħol inġustu imbilanċati għall interpreti mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Id-dispeċina informakom li servizzi tal-interpretazzjoni se jinqata wara fi 6 nofs. Grazzi ta' attenzjoni. Rapporteur is Tanja Fajon from S. Il-rapporterija Tanja Fajon mill-SND. Dan ir-rapport mis-se jsir illum għaliex l-evalwazzjoni tal-Komissjoni fuq il-benchmark għadna marċivejniex. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-aġenda mela nistgħu nadattawha L-interpretazzjoni se tkun disponibbli fil-lingwi kollha barra d-Daniż, l-Latvjan, il-Kroat u l-Gaelic. Irridu naċċettaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi skont regola 205 Tistgħu taraw in-nota tal-laqgħa tal-21 ta' Ġunju tal-2018 il-feedback tal-koordinaturi għal dik il-laqgħa tistgħu issibu fil-dokumenti tal-laqgħa. Hemm lista twila ta' rapporters hemm Kingegal mill-PPE, rapporter għall proposta fuq id-direttiva tal-Kunsill dwar dokument emerġenza ta' vjaġġar u deċiżjoni ta' irtirar. Is-Sinjor Holmeyer mill-PPE, rapporter mir-rapport dwar il- il-Fond ta' Sigurtà Interna, Sinjura Fajon, rapporter fuq il-proposta tar regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond ta' Ġestjoni tal-Frontieri Esterni. Mijam dalli mill-SND maħtura rapporter għall proposta dwar regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond tal-Azilu Migrazzjoni l-Honor Holzer korrapporter għall proposta tar regolament tal-Parlament dwar il-programm ta' ġustizzja. Hemm ir-rapport dwar id-drittijiet u l-valuri. Laura Ferrara mill-FDT maħtura rapport nominata nsir rapporter proposta tal-Kunsill għall-implementazzjoni ta' titjib ta' deċiżjonijiet u l-konklużjoni tal-Eurojust u l-ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Albanija. Issa, rapporter għall-opinjonijiet. Is-Sur Lenars mill-PPE, maħtur, rapporter għall proposta ta' regolament u tal-Kunsill għall programm diġitali bejn l-2021 u l-2027. Is-Sur Lenars mill-PPE maħtur rapporter għall-opinjoni tar regolament tal-Parlament u l-Kunsill bħala parti mill ġestjoni tal-frontieri u l-fond tiegħu e, it-tamir meħtieġ. L-Onorevoli Soraya, rapporter l-opinjoni fuq il-proposta tar regolament tal-Parlament u l-Kunsill dwar il-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali u l-Koeżjoni. Il-Sinjura e, Post mill-SND nominata rapporter għal European Social Fund Plus. L-Onorevoli Terry Cabras mill-ħodor mill-IFA matur eh, rapporter għal proposta tal-Parlament il kunsill għal protezzjoni tal-Baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati dwar l-istat dritt fl istati membri. mill-ħodor ġie maħtur rapporter dwar l-opinjoni għar regolament tal-Parlament Ewropew għall-istrument ta' qabel it-tħul Ignazio Maħtur rapporter għal mill-INF rapporter għal-opinjoni proposta tar regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tfassal dispożizzjonijiet komuni fuq il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Plus, il-Fond ta' Kozjoni, il-Fond għal-Sajd, il-Fond tal-Migrazzjoni u l-Azil, tas Sigurtà Interna u il-ġestjoni tal-frontiera u l-istrument ta' viża. Il-koordinaturi jaqblu ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhux qed nara oġġezzjonijiet. Issa punt li jita għatti delegati u ta' implementazzjoni għabasta komissjon deċiżjoni dwar l-adozzjoni ta' programm ta' ħidma l-2018 u razzjonijiet tal-Unjoni għall-assistenza ta' emerġenza u għall fond tas sigurtà interna. Strument għall appoġġ finanzjarju tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-prevenzjoni tar reati. Fis ġunju tal-2008 fis-27 Parlament irċieva abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-adozzjoni programm ta' ħidma tal-2008 għal qafas tal-Fond ta' Sigurtà Interna, strument għall appoġġ finanzjarju għall kooperazzjoni tal-Pulizija, il-prevenzjoni tal-reati u l-ġestjoni ta' kriżi. Il-għad bażiku huwa regolament 514 tal-2014. Irċivejna dan l-att ta' implementazzjoni u komunikajna dan lill membri kollha tal-Libe permezz tal-newsletter tal-komitoloġija bejn il-25 u 29 ta' ġunju u kellna skadenza interna għal proposta ta' oġġezzjoni jekk xi membru jixtieq li l oġġezzjoni jekk jogħġobkom infurmaw li segretarja tal-Libe qabel l-10 ta' Lulju tal-2018 ġifieri għada sa nofsinhar. Il-President flimkien mal-President ta' Ikon bat l-ittra konġunta lill kummissarju Rova jistaqsi li ma jkun hemm l-ebda trasmissjoni qabel il-vakanzi tas-sajf ta' atti delegati potenzjali jidentifikaw pajjiżi terzi b'riskju għoli b'naqasid fil-strateġija taħt l-AMLD. Il-votazzjoni se ssir għadha fid-9 anzi fil-10 10. Jekk jogħġobkom, ġibu magħkom il-karti tal-vot.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 Illum hija l-35 ġurnata mill-azzjoni ta' protesta kontra eh, kundizzjonijiet ta' xogħol inġusti u mbilanċati imposti b'mod unilaterali mill-amministrazzjoni tal-Parlament fuq l-interpreti. Jiddispjaċina ninformakom li s-servizz ta' interpretazzjoni se jispiċċa fis-6 ta' nofs. Grazzi ta' attenzjoni. Issa ngħaddu għal punt lieta. Ehm, rikonoxximent reċiproku ta' ordni ta' friżar u konfiska kollegi fil-20 ta' Ġunju il-Koriper qabel fuq it-test ta' kompromess dwar dan ir-regolament grazzi għal ħidma sfiqa tar-rapporter tagħna, is-Sinjura Griesbeck. Is-Sinjura Griesbeck, tixtieq titkellem? Nadilek il-kelma. Grazzi, President. Jina Sodisfata' ħafna li niprezentalkom dan ir-rapport ta' trialogu meta qed nitkellmu ġifieri fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta' dan l-istrument, strument Ewropew ta' kooperazzjoni li huwa importanti ħafna, importanti biex niġildu kontru l-finanzjament ta' terrorizmu, kriminalità organizzata għax bħalissa peress li nafu xini s-situazzjoni għadin nirrealizzaw li 1% biss tal-profitti mill-kriminalità ma jiġux konfiskati. Issa, qabel nidħol fuq ir rapport nirringrazzja l-kollegi kollha, il-shadows, kulħadd li daw kollha li ħadmu, li negozjaw matul ġifri negozjati, sajna ngħidu li x-xogħol kien diffiċli. Ovvjament il-teams tal-Kummissjoni, tal-Kunsil, aħna eh, minn ostakolu għall ieħor kena lan madana kollu li oh, li huwa l-iskin l-istess biex nkunu koll iktar effiċjenti. Mill-aħħar ta' jannar ta' din is-sena aħna bdejna il-laqattana kellna sittas minn dak iż-żmien law u adottajna wkoll ftejn provizorju sissa f'Ġunju dan ġie adottat. Mela, nixtieq insemmi x'kienu l-anijiet prinċipali ta' anki tal-minnaħa tagħna tal-Parlament. Mela ovvjament negozjati bejnietna interistituzzjonali għamilnihom imħabba il klawzola ta' non-rikonoxximent, ġifri pala dritt fundamentali. U dan il-shadow rapporters kienu kulħadd jaqbel. L-ewwel għan kienet il-qafas ġuridiku ta' dan l-istrument għax aħna pal-Kummissjoni xtaqna li din il-leġislazzjoni tkun jisir eh, regolament, ma kienx ħaġa faċli il-Kunsill eh, ma kienx qed jaqbel U xtaqna u koll li, li l-ambitu jkunu koll fil-criminal matters u nesċilna. Bat kien hemm ir-rispett ta' drittijiet fundamentali, eh, hawnhekk bdejna bl-intoppi, kien hemm ġifiri eh, l-oppożizzjoni fil-Parlament aħna daħħalna din il klawzula tal-non eh, rikonoxximent għal konfiska imma la mill-Kommissjoni l-qas mill l-qasmi l qas mill kunsil dik eh, klawza ma kienx teżisti. U għalhekk kellna ftit oppożizzjoni fuqha, kellna tliet eh, trialogu u ħafna laqat oħra biex naslu, ma fl-aħħar wasalna għal din il-klawzola, ġifri bil-definizjoni ta' drittijiet fondamentali u anki dwar il-karta. Nishtiq nir-ingrazzja l-darboħra l-kollegi għall-esprit ta' kooperazzjoni li juro l-kompromess fuq dan is-suġġett li wasalna għalih u mill-ewwel artiklu il-prinċipju tal-proporzjonalità u ta' neċessità. Ħdimna wkoll fuq l-aħjar garanziji tal-proċedura, ħdemna fuq id-definizjoni ta' affected persons, ġifri dawk il-persuni li mbagħad ikunu eh, konċernati mid-deċiżjonijiet sabiex eh, meta jkun hemm appell il-proċedura tkun eh, ukoll effiċjenti. Eh, Tillet punt, rajna li l-istrument kien eh, ikun effiċjenti, rajna x'kienu l-iskadenzi, minn naħa tal-Parlament konna ambizjużi ħafna, ħna zidna, ħafna skadenzi mhux xalqot infettaq fid-dettal, intom għandkom il-dokument fuq dan, ma fuq dan il-punt ma rnex nix nix dak kollu li aħna konna nixtiequ imma fuq il-proċedura rnexxilna without delay daħħalna dawn il-klim sabiex deċiżjonijiet ukoll eh, ma, ma jkunx hemm minn fuqhom. Qed nitkellmu fuq 45 ġurnata dwar id-deċiżjoni tal-konfiska aħna ridna inqas eh, il-Kunsill rid li naslu sa 60 ġurnata ma l-kompromess kien 45 ġurnata. U l-aħħar qan kienet kif l-affarijiet li jkunu konfiskati kif jistgħu jintużaw mill-ġdid għal fini soċjali u aħna l-approċ tal-parlament, ovvjament tajna importanza l-rikonoċiment tal-vitmi, anki ġifri kif jimmanġjaw il-dawn il-beni u kif naraw mid-dokument tal-axħar, u eh, importanti li naħsbu eh, li dawn il-vitmi jirċifu xi forma ta' kumpens u wara wkoll rajna biex nkunu konstruttuvi dawk il-beni li jkunu konfiskati li forsi jiġu wkoll eh, jintużaw għal fond soċjali, fond anki ta' kumpensa l vittmi tal-reati kriminali, anki għal vittmi ta' punt importanti kien ġifiri mal-kollegi kien u kol din ix-xejra tal-vitmi ta' eh, mid-dinja eh, politika aħna ridna li d-dokument ikun żmien ikun eh, qasir imma il-Kunsil għalinna li ovvjament regoli jridu jiġu adattati qabel jitħlu fis-seħ, allura wasalna negozji għal kompromess ta' 24 xar. Ġifieri dawn saħu fuq il-fatt li l-leġislazzjoni aħjar tieħu iktar ħin biex tiġi implementata milli tiġi implementata ħażin. Nerġa' nirringrazzja l-kollegi għall-appoġġ anki ġifiri l-ispiritu kostruttiv li aħna ħdimna bih. Issa għanna regolament, strument li huwa verament eh, b'saħħtu li jista' jkun ukoll effiċjenti, jista' jkun ġust u jkollu wkoll jaħjar l-aħjar garanzija meta nitkellmu fuq drittijiet fondamentali. Din kienet kien, eh, kienet prezentazzjoni qasira ħafna ta' lanijiet li aħna kellna u li ħdimna fuqhom biex naslu mal-kunsil biex naslu d-deċiżjoni ovvjament flimkien l-appoġġ tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Sinjura Grisbeck għal xolija taqtu dan il-rapport importanti qed nara li Sinjura Makovej tixti t-intervjeni. Grazie ħafna, Sur President. Xiftit klim. Dan ir-regolament li t-saħħaħ il-kapaċità sabiex niġġieldu il-, -regolament, il terrorizmu, naqtaw il-finanzjament għat-terrorizmu madwar l-Unjoni Ewropea. Naħseb illi stajna jkollna strument iktar b'saħħtu, iktar ta' malajr. Stajna nikkoordinaw ukoll mad direttiva tal-2014 dwar il-konfiska u l-ifriżar tal-assi għamilna daħna bażijiet ġodda għal konfiska u l-frizar tal-assi, issa dwar il-konfiska kienet fil-proposta tal kummissjoni bħala parti bona fide din ġiet Issa nixtieq ngħid xtejt id-direttiva dwar il-konfiska minn partijiet terzi. Din il-proposta tajt illi il-konfiska minn partijiet terzi hija possibbli jekk hija donazzjoni jekk il-prezz ta' beħ mill-persuna akkużata għal parti terza u anqas mill-prezz tas-suq jew ikun hemm trasferiment ta' proprjetà li ssir sabiex e, tiġi evitata l-konfiska. Dan kollu mhux fil-infurzar tal dispożizzjoni tad-direttiva u jiddispjaċini għal dan. Għandna wkoll limiti ta' ħin għall eżekuzzjoni tal-konfiska dawn il-limiti żdiedu u dan meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni żdiedu minn 30 għal 40 ġurnata. Dan ifisser se jkun hemm dewmien sabiex tiġi rikonoxxuta u jiġi implementat tiġi implementata konfiska u dan l-istess għall-ordnijiet ta' frizzar. Ġifir l-ewwel tifriża bat tagħmel konfiska. Naħseb li dan għandu jsir aktar malajr għaliex inkella jkun hemm ir-riskju li ma nsibu xejn fuq l-isem tal-persuna akkużata u l-qorti u l-persuna li għalija il-qorti ddeċida l-konfiska, ser nieqaf hawnhekk. Nisper li jkollna strument b'saħħtu. Grazzi ħafna, Sinjura Makovej, Sinjura Krisbeck, tixtieq tirrispondi bħala rapporter għandek minuta. Iva, jena smajt b'attenzjoni l kommenti li għamlet il-kollega jiena wkoll kieku kont nixtieq illi eh, kellna aktar fuq ċertu punti aħna ħdimna ħafna biex insibu bilanċ jiena fimt dak li xtaqet tara il-Sinjura Makovej bħala punti li jkunu aktar b'saħħithom fil-rapport imma l-bilanċ ma kienx faċli li jinsibuh Eh, kiku kien ikun aħjar kiku għalt li qabel il pozizjoni taħħa xini sabiex nkunu iktar b'saħħitna mbagħad kontra l konsil Grazzi. Oh, no, thank you. It's not, it's not, it's, this is not a fight. It's. Jien ma rridx niġġielet. Qed ngħid li dispjaċini biss. Għaliex diġà għandna direttiva fis-seħ dwar li frizzar u konfiska li mhix trasposta f'ħafna sali membri jew trasposta biss din hija problema. Ġala darba d deċiżjoni tal-qorti sir sabiex issir konfiska mela din għandha ssir ta' malajr. Għaliex il-problema forsi mhux li jmorru l-ħabs, il-problema hija li tagħmel rkupru tal-assi li terġa' lura l flus fil- budget u qed nitkellmu dwar biljuni ta' euro. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Makovej. Naf illi da suġġett tal-qalbek ħafna għax ħdimt fuq fil-leġislatura ta' qabel, imma insomma għandi se jkollna vot u naħseb li anke s-Sinjura Grisbeck tixtieq tagħmel iktar, però l-ħajja bilanċa dak li tixtieq tilħaq u dak li huwa possibbli. Mela il-votazzjoni fuq dan it-test waskeda tal-għada waqt is-sessjoni li ser tibda fil-10 Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal punt numru 4. Skambju ta' opinjonijiet ma' Signora Catherine de Ball direttriċi eżekutiva tal-Europol nilqek hawnhekk u ta' pjaċir li qiegħda hawnhekk magħna is-Sinjura De Boll ġiet maħtura bħala id-direttriċi eżekuttiva ġdida ta' Europol fl-ewwel ta' Mejju. Il-kumitat qed jaħdem b'mod attiv fuq is-suġġetti li jew taħt ir-responsabilità tiegħek għalhekk issa naddirek il-kelma għal 10 minuti. Grazzi ħafna sur President eżis membri tal-Parlament Sinjuri u għatawnu li nkun mistiedna hawnhekk u niġi quddiem il kumitat Libe issa fi kapaċità ġdida tiegħi bħala direttriċi eżekutiva tal-Europol. Illum huwa il-70 jum sa minn meta ħadd ir-responsabilità ta' Europol u ta' li nista' naqsam magħkom l-ewwel impressjoni tiegħi fuq l-irwol tiegħi mill-ewwel ġurnata fil-Europol jiena ħdimt sabiex nilqu kull għan li jiena ħabbart fid-29 ta' jannar matul is smeħ tal-libe fil-ħatra tiegħi nixtieq niżgurakom li jiena ser inkompli nifoka fuq dawk l-istess anijiet fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Waħda mill-ewwel prijoritajiet tiegħi hija li nifhem il-ħtiġijiet l-aspettattivi u tħassib tal-konsumat tal-klijenti anzi prinċipali tal-Europol, ġifir l-autoritajiet tal-infurzar tal-ġifir fl-Stati membri fl-aħħar 70 ġurnata l-tqajt ma' kapijiet tal-Pulizija, kapijiet tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi, diretturi u kol ta' dwana fost l-oħrajn, u dawn diversi stati membri u bħala id-direttriċi tal-Europol nixtieq inkun naf dawn l-autoritajiet nazzjonali xistennew minn Europol b'mod speċifiku nixtieq nirrispondi b'mod iktar effettiv għal ħtiġijiet operazzjonali tagħhom u nirrispondi għal ħtiġijiet strateġiċi sabiex nantiċipaw it-tedditiet futuri wara li ltqajt ma' dawn il-kapijiet tal-pulizija u tal-awtoritajiet forzar tal-liġi nista' ngħid illi kuntenta bl-appoġġ li rċivejt. Il-feedback pożittiv ifoka fuq il-disponibilità 24 sija kuljum tal-appoġġ operazzjonali, l-esperjenza tal-Europol faqsma speċjalizzati bħal ċiberkriminalità u terrorizmu u l-appoġġ u koll fi stati membri, però il-kapit tal-Polizija għallu li u koll li jem maqsma fejn l-Europol jista' jkollu iktar impatt u l-antija juwa il-intejbu iktar din il-kooperazzjoni. Il-kapijiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi staqsewni sabiex intejbu il-kapacità ta' analizi sabiex nofru aktar appoġġ tekniku u ta' sabiex niżguraw li attivitajiet ta' EMPA jiġifieri l prioritajiet ta' reati fl-Unjoni Ewropea jkunu verament marbuta ma' sforzi nazzjonali u sabiex niffaċilitaw il-komunikazzjoni fost il-komunità tal-infurzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea Il-konvenzjoni tal-kapijiet tal-Pulizija Ewropej f'Settembru se tkun opportunità sabiex nirrapportaw dwar sejbit tagħna u niddiskutu x'inhuma l passi li jmiss li rridu nieħdu. Aspett importanti ieħor li rajt fil-ewwel ġimgħat tal-mandat tiegħi hija l-kooperazzjoni ma' aġenzija oħra tal-GHA dan il-qassam kiber fl-importanza fl-aħħar snin u nixtieq li nsaħħaħ iktar Mm, dan il-qasam. Jiena rrid niżgura l-komplementarjetà iżda wkoll il-flessibilità sabiex il-kooperazzjoni ta' bejn l-aġenziji tkun iktar ta' risposta u effettiva. Iltqajt ma' aġenzija oħra tal-GICA u diġa kellna xi riżultati konkreti. Il-tqajt mal-President tal-Eurojust, id-Direttur Eżekuttiv ta' Sepol, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali Juliza, l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi u lili AS kelli wkoll laqgħa ma' direttur ta' Frontex u bħala eżempju tangibbli għall-ewwel darba se jkollna laqgħa konġunta tal-Bord ta' Ġestjoni ta' Frontex u l-Europol f'Ottubru sabiex niddiskutu kwistjonijiet komuni mal-Aġenziji kollha ddiskutejna kif aħna nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni mill-perspettiva operazzjonali u dik strateġika u naħseb li hemm kollaborazzjoni tajba bejn l-Aġenziji u rieda tajba sabiex nimxu iktar l-qudiem barra minn hekk. Europol ser ikun qed jippresjedi il-network tal-Aġenziji tal-GHA fl-2017 u dan il-network hija opportunità sabiex intejbu l-kooperazzjoni u nidentifikaw is-sinerġiji bejn l-aġenziji. Bħal persuna ġdida fl-ewwel ġimgħat f'Europol jien ukoll nixtieq nitgħallem iktar dwar l-organizzazzjoni tiegħi stess, l-istruttura, l-proċeduri, il-għan, irrid nifhem il-ħidma tal-kollegi u l-rwalijiet tagħhom fl-organizzazzjoni dan huwa importanti ħafna li għalhekk jiena bdejt tur knock and meet fl-organizzazzjoni sabiex insirna fiktar dwar il-kollegi billi niltaqa' magħhom f'ambjent informali però fl-ambjent ta' xogħol normali. Hawnhekk għandi esperjenza simili bħala mal-kapijiet tal-infurzar tal-Liġi Nazzjonali. Jiena wkoll naħseb illi eh, Europol hija organizzazzjoni illi taħdem tajjeb u jiena għaluli illi li taħdem mal-Europol hija wkoll ħolma ta' xi nies. Ħafna personal għandu għarfien speċjalizzat, pereżempju fil-decryption jew id-dismek dismantling dismantling ta' drug labs. Saħħna u koll 10 punti sabiex nappoġġaw l-autoritajiet nfurzar tal-liġi nazzjonali anki fi traffikar tal-migranti fl-Unjoni Ewropea dawn l 10 punti ser nerġgħu nirrapertuhom din il-ġimgħa fil- E, Kunsill informali tal-GHA Finsbrook fil-qavas tal-immigrazzjoni l-Europol għandu rwol importanti ħafna sabiex tindirizza waħda mill-ikbar kwistjonijiet importanti llum it-traffikar ta' immigranti anki f'sitwazzjonijiet perikolużi bħal fis-sitwazzjoni ta' tfal. Dan is-suq għadu wieħed li Eh, wassal għal profit u f-46% huwa marbut ma' reati oħra bħal ħasil ta' flus speċjalizzat u traffikar ta' drogi. E, wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-Europol hija li toffri appoġġ għal investigazzjonijiet minn awtoritajiet nazzjonali. Din is-sena l-Europol offra ħafna appoġġ fl-investigazzjoni tal livell għoli, inkluż fl-investigazzjoni tal-qtil tal-ġurnalisti Defni Karwana Galizja f'Malta u Jan Kuċjak fil-Slovakkija. Il-Parlament Ewropew saħaq rwol ikbar tal-Europol f'dawn l-investigazzjonijiet u ftit wara li bdew l-investigazzjonijiet nazzjonali kemm Malta u kemm l-Slovakkja talbu l-assistenza tal-Europol. L-attivitajiet ta' appoġġ ikomplu il-kooperazzjoni kemm mal- l-sforza tal-Pulizija Nazzjonali eh, dinija produttiva, aħna ser inkomplu fil-fat napoġġaw l awtoritajiet Maltin u Slovakki sa fen nistgħu. Naddu issa l isfidi tal-Europol. X'inhuma l isfidi tal-Europol? Jiena naħseb illi waħda mill-ikbar sfidi għall europol hija it-ħassib minħabba ir-riżorsi Għanna sfidi operazzjonali ġodda, għanna dejjem iktar volumi ta' data u l-Europol għandha bżonn ta' aktar resources sabiex eh, iżomm intatti l-infrastruttura tal-IT u l-kapaċitajiet ta' analiżi għan iktar ħidma u għandna iktar talbiet ta' appoġġ mill-Istati membri fi frar il-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol adotta abbozz ta' budget preliminari illi bassar il-livell meħtieġ ta' investimenti. Sfortunatament il-proposta attwali tal-Europol fih dan il-budget tal-Unjoni Ewropea fl-2017 ma tilħaqx il-ħtiġijiet tal-Europol fil-fatt hemm eh, tnaqqis effettiv meta mqabbel mal-budget tal-2018 Meta tkellimt mal-awtoritajiet u l-Polizija Nazzjonali anke madwana jiena smajt kemm il-darba l Europol hija waħda mill-lodot l-iktar effettivi li jaħdmu tajjeb l-Unjoni Ewropea u jiena rajt dan jiena nnifsi. Jidher ukoll hemm qbil illi l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti fil-istrumenti ta' sigurtà inkluż fil-Europol. Però bħala direttriċi eżekuttiva ġdida tal-Europol u fisem il-Europol jiena imħasba dwar il-lakuna bejn il-proposta inizjali tal-Europol e kif maqbula mill-Istati membri fil-Bord ta' Ġestjoni u l-proposta attwali għal budget tal-Unjoni Ewropea għal-2017. Il-lakuna twassal għal 21 miljun euro u 38 kariga din ix-xejra hija konfermata fil-proposta fl-MFF din il-proposta hija konfermata fl-MFF li ġej u se jkun hemm tnaqqis sostanzjali fir-riżorsi tagħna. Sakemm ma jkunx hemm azzjoni li tittieħed u jiġu provduti riżorsi adegwati kemm fl-inizjattivi li għaddejjin u dawk ippjanati, eh, aħna se nkunu affettwat b'mod ħażin fl-aħħar mill-aħħar se jkun hemm impatt fuq il-kapaċitajiet ta' operazzjoni tal-Europol. Aħna qbilna li jkun hemm uffiċjali fl-Italja u fil- Greċja sabiex ikun hemm ċertu kontrolli, bilna li jkun hemm l-uffiċjali wkoll fil-Balkani, bilna wkoll illi il-decryption l-appoċ l-istati membri f'dan il-qasam huwa meħtieġ mod urġenti u bħala direttriċi tal-Europol jiena eh, nistaqsi għal budget sostenibbli f'dan il-qasam. Aħna fl-2017 tajna poċ f'20.000 investigazzjoni iktar mis-sena ta' qabel u aħna nistennew illi dan l-appoċ jikber irridu għadu tal-IT sabiex insaħħu l-appoċ tagħna lill forzi Nazzjonali u nispera li tifmu illi bit-talba dejjem tiżdied għas-servizzi u fl-istess ħin. Binqas fondijina mħazba, intom il-parlamenti ħdimtu sabiex l-Aġenzija tissaħħa saħħa sa mill-2010 f'diversi okkażjonijiet il-Parlament ippropona iktar rizorsi u personali l-Europol sabiex naffaċċaw l-sfidi l-ġodda jiena grata ħafna u nixtieq nesprimi l gratitudni tiegħi il kumitat Libe illi kellu rwol essenzjali fl-iżvilupp tal-Aġenzija fl-aħħar snin. Jiena nilqgħu wkoll ir-rapport tal-Kumitat speċjali għat terrorizmu nilqaw wkoll id-deċiżjoni tal-Kunsillu tal-Parlament sabiex nagħtu l-Kummissjoni mandat sabiex tinnegozja ftejmiet ta' kooperazzjoni ma' numru ta' pajjiżi terzi. Sinjuri, jiena nixtieq li nkomplu nofru kemm jista' jkun appoġġ sabiex anzi billi nofru informazzjoni fil-laqsma ta' kompetenza tagħna. Jiena ċerta li se jkollkom mistoqsijiet għalija u ser nidħol fiktar dettal nixtieq nagħlaq billi nerġa' nirrepet il-prioritajiet tiegħi. Irridu nifmu l-aspettativi tal-komunità tal-infurzar tal-liġi, irridu nsibu bilanċ kol ma l-aspettativi tal-Unjoni Ewropea, irridu nofru l-iktar appoċ, l-aħjar anzi appoċ operazzjonali li nistgħu il-kapaċitajiet ta' analiżi u t teknoloġija huma importanti, rridu niżguraw ukoll ir-riżorsi meħtieġa għall-iżvilupp tagħna u rridu kooperazzjoni trasparenti u diskussjonijiet miftuħa. Dan huwa importanti ħafna nixtieq nerġa' nisħaq dwar l-importanza li jiena nagħti għar relazzjoni bejn il-Europol u l-Parlament Ewropew. U nerġa' noffri d disponibilità tiegħi sabiex nappoġġakom. Grazzi talli stidintuni għawnek illu ninsab ħerqana illi nirrispondi għal mistoqsijiet ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Dabol. Jena naħseb li kont diretta ħafna, specialment da dawk li għandhom affarijiet li għandhom xi qasmu mal-budget, il-problemi li qed jiffaċċja l-Europol. U issa ndur lejn il-kollegi. Is-Sur Diaz de Mera, ek joġbok Signor Fidejk l-ewwel. Grazzi ħafna, Sir President. Grazzi Sinjura Direttur Eżekuttiv tal-Europol u merba? Merba? Napprezzaw ħafna li ġejt iżżurna biss sebajn jum wara illi ħadd din dan l-inkarigu ġdid issa. Inti simt il-diskors tiegħek fit tliet affarijiet l-anijiet, il-prijoritajiet u l-isfidi. Jider li aħna meta ġej titkellimna dabel qabel terġaj tistallum tennejtinna dak li kontattinna qabel issajna nixtieq nagħmel ftit kummenti ta' malajr. Fu l isfidi u nuqqas ta' rizorsi nasbu illi Iva l-Europol għandu bżonn il-21 miljun euro u għandu bżonn ukoll dawn l-38 ruħ oħra jaħdmu hemmhekk u għandhom bżonn għandkom bżonn dawn ir-riżorsi għaliex id-dipartiment ta' l-IT illi huwa l-ġebla tax xewka ta' l-Europol ma jistax um, ikollu nuqqas ta' rizorsi umani għaliex hemm ħafna proġetti li ma setgħux jiġu kompletati propju minħabba li l-budget kien limitat. Dak kien l-ewwel komment li xtaqt nagħmel. It-tieni ħaġa li xtaqt ngħid hija li nasbu illi hija għażla intelligenti minn tiegħek sinjura illi diġà kellek laqat ma' 20 kap tal-Pulizija pratikament mal aġenziji kollha tal-Unjoni illi huma impenjati u jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà illi jkollok dan l-appoġġ operattiv l-investiment fit teknoloġija u li jkollok relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Parlament f'ambitu ta' trasparenza u fil-grupp ta' kontroll eh, parlamentari nasbu, nasbu li huwa essenzjali. Għalhekk naħseb li inti diġà taf li aħna f'Settembru se jkollna tielet laqgħa tal-grupp tal-kontroll parlamentari u eh, nixtieq nisma' eh, eh, x'tistaħseb inti dwar dan il-grupp. Mbagħad ħaġa oħra bħalma taf, Sinjura l-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew approva rakkomandazzjonijiet għal negozjati ta' ftehmiet bejn l-Ewropol u tmien pajjiż il-Ġordanja, Turkija, l-Izrael, il marokk l libanu eh, l-Alġerija fost oħrajn. Tista' tgħidilna x'inhu l-valur miżjud ta' dawn il ftejmiet operattivi se jwaslu għal sigurtà tagħna. Grazzi ħafna. Thank you very, very much, Ms. Gomez, please. Grazzi ħafna, Sinjura Gomez issa. Iva, grazzi, Sinjura Direttur Eżekuttiv, jina. You know Napprezza ħafna li inti ġejt tiltaqa' għawnek hawnhekk illum. Jina naqbel ukoll mal-tħassib li inti esprimejt minħabba il-fatt li l il budget tal-Europol se jonqos meta hemm bżonn li hemm iktar bżonn uh, naraw li xogħol qed jikber. Grazzi tal-li għettilna tal-li tajtna din it-twissija. it twissija aħna mal-Kunsill u l-Kummissjoni fil-negozjata tal-budget aħna se nagħmlu l-almutana. Jiena. Mill-kuntatti li jiena kelli mal- mal-istati membri u dawk responsabli mill-infurzar tal-liġi fl-istati membri, dawn dejjem jgħidu li li japprezzaw ħafna ix-xogħol tal-Europol. U verament ħasra li saċa li dejjaqna li f'dawk l-oqsma fejn l-Europol jista' jgħin eh, ħafna fil-ġlida kontra il-kriminalità u kriminalità organizzata li inkludi wkoll il-terrorizmu, eh, l-istati membri xi kultant ma jifmux Jiena pereżempju qed naħseb fuq FIU e Ewropea ġifiri talba tal-Europol, rekomandazzjoni wkoll kienet ġejja mill-parlament tagħna li aħna tant ħdimna liha fin-negozjati tal-ħames eh, AFMLD. U huwa importanti ħafna li nkomplu ngħidu nitkellmu fuq dan jekk l-istati membri verament iridu eh, jiġġieldu kontra t terrorizmu mela l-istess iridu jiġġieldu kontra kriminalità organizzata u l ħasib tal-flus. Hemm bżonn li wkoll naħdmu fuq livell Ewropew nafu li ħafna xogħol isir b'mod informali, issa wasal iż-żmien li nifformalizzaw dan ix-xogħol. Il-mistoqsija tiegħi xi progress qed tara inti u xi sfidi wkoll tara meta ikun hemm stati membri ma tantx qegħdin eh, jilqgħu dan il-kunċett tal-cryptocurrency, nafu l-cryptocurrency jintuża wkoll fil-ħasil tal-flus. U mhux se nsaqsik mistoqsi dwar l-investigazzjoni t-Malta u Slovakkja dwar il-qtil tal-ġurnalisti. Mux sen saqsik fuqom dawn fej l-autoritajt ta' dawn il-pajizi kienu talbu l europol jajnu fl-investigazzjoni. Imma fil-kas ta' Malta hemm limiti u kol kif qed naraw limiti għal din il-kooperazzjoni li għandhom xasmu mal-mandat tal-Europol minnum fih ċifri l-Europol ma jistax jagħmel imur eh, iktar minn dak li permettiru l-mandat u jekk l-awtoritajiet kif qed jiġri f'Malta fl-opinjoni tiegħi, jekk l-awtoritajiet ma jkunux iridu eh, neħlu. Ovvjament hemm rotazzjoni tal-Europol fin-nofs ukoll ta' dan kollu. X'tista' eh, tgħidilna fuq dan kollu ġifiri il-fat li inti lek biss sebajn ġurnata fil-kariga ma jina nafli inti n-nistijak eh, diġa spiegawom lockdown il-perceptions. Iva, grazzi ħafna. Signora Makovej, nitlobkom li eh, mizzomu ma zoċ minuti. Signora Makovej. Iva, grazzi. Zoċ minuti minn issa ġifiri. Jiena l-ewwel net nixtieq nifraħlek għal kariga ġdida tiegħek. Ja l-ewwel darba li qed niltaqgħu miegħek. Jiena nixtieq nagħmellek ukoll awguri. Naħseb li jiena li l-Europol huwa l-Interpol tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea Naħseb li se ssir l-aġenzija l-iktar importanti fil-ġrida kontra l-kriminalità organizzata, l-kriminalità fil-frontina bej pajis u ieħor. Issa, Naħseb l-iktar ħaġa li hija taħraq f'dan f'dan is-suġġett li għandna xindiskutu huwa eh, l-problema tal-budget. Il-kollega Gomez għandha raġun tgħid għax huwa diffiċli nifmu kif sejjon ozbit 8 miljun eh, ta' euro fil-sena 2019 meta nqablu mal-2018. Meta ix-xogħol u l-obbligi tal-Europol qed jiżdiedu. Ix-xogħol tal-Europol qed qed jikber. Ovvjament, il-kriminalità organizzata kull ma tmur eh, tikber anki il-kriminalità fuq il-frontiera bejn pajjiż ieħor. Xi mistoqsijiet minn naħa tiegħi. Fuq il-tnaqqis ta' 8 miljun euro għal 2019 x'taħseb li f'din is-sena li ġejja meta jonqsulkom il-flux x'se jonqos bħala xogħol fil-Europol? U dan il-xol kien diġa fil fazi tal pjanar U t-tillet mistoqsija xinu ma il bżonnijiet finanzjarji prioritajiet? għal budget tal-2019. Ġifiri, fondi għandkom bżon verament biex zgur intom tamlu xol prioritarju, prioritarju ta'kom. Grazzi, grazzi signora Makovej, il-President. E signora Indveld. Grazzi. Signora Bolle. Inti ġejti t-tini darba l-lum, diġant għajna miegħek darba oħra, għandi mistoqsijiet preċizi wara li smajna anki Signora Gomez dwar l-investigazzjoni tal-til tal-til li sar f'Malta u fis Slovakkja. Inti qed semmejt il-kooperazzjoni bejn mal-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi u ma kuntenti għandkom kooperazzjoni tajba magħhom imma ma taħsibx li din hija dan huwa punta di vista diskretakom għax laqqas biss minn tmin xhur wara l-qtil l-ebda spjegazzjoni li ħarġet fil-pubbliku Mem xej ġdid in-nies li eh, qatluhom eh, jew li forsi eh, talbu li jinqatlu li batu min joqtolhom għadna ma nafux min huma. Eh, fi Slovakkja il eh, il-reżenja il-kap tal-pulizija u Eh, F'Malta l-pulizija jaretta ħafna, eh, wieħed jistaqsi jekk dan hux veru jew le, imma hekk jgħidulna. ġifri jiena nixtieq insaqsi intkom għandkom idejkom marbuta ħafna dravi, allura fiex kif tistgħu tmorru għall-aħjar? Issa, l-istat ta' dritt fil-istati membri xiex kultant naraw li l-autoritajiet ikunu involuti fil-ħasil tal-flus, l-autoritajiet ġudikatura dejjem marbuta, Anke fuq direttiva tal-ħasil tal-flus, ġifiri fix-xogħol ta' kuljum tagħkom dan, fiex jisarraf meta tridu intom x-informazzjoni. Per Pereżempju fl-FIU tafu li ċertu informazzjoni li ssibu f'databases tagħkom ma tkunx ta' min jorbot fuqha, ġifiri dawn il-problemi kif intom tiffaċċjaw, kif eh, sibu l-kaptu tagħhom. Grazzi ħafna, Sinjura tal-ġejt il-taqamana Jina hawn qiegħed bil-qeda fuq il-lemin. Jina għandi żewġ minuti biss, tliet mistoqsijiet l-ewwel net. Sentejnu e ilu id-direttur li kien hemm qablek kien għalinna li fil-kumitat tagħna ġifieri hawnhekk li se niġġieldu fl-Ewropa kontra il- mileage fraud rejat li nsibu rampanti kullimkien fl-Ewropa, pereżempju fil-Belġu, hawnhekk regola li taħseb għal dan ir-rejat imma qed nitkellmu fuq 13 biljun ta' euro f'telf minħabba din il-frodi. Ġifiri sar xi progress fuq dan? Inti jirna xilek tipperswadina li sar xi ħaġa għax naħsbu li xejn ma sar. Issa, it-tieni mistoqsija l-uffiċjali tagħna fil-pajjiżi fejn hemm il-kriżijiet. Jiena xedow rapporter tal-Kumitat tal-Budget. Jiena dejjem xtaqt nżid il-flus għal Europol għal dawn l-uffiċjali li qegħdin jagħmlu xogħolhom Ehm, nafu li pereżempju jkollhom xolibes meta jridu jiġilu kontra traffikanti. U nixtieq insaqsi, sar xi progress bejn għal dik li għandu xaqsem għal bdil tad dejta eh, bejn l-Istati membri u l-Europol għax naf li fl-2016 kien hemm xi Stati membri kienu reticenti ħafna billi għaddu l-informazzjoni. Sar xi tibdil għall-aħjar fuq dan jekk joġbok grazzi dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi. L-aħħar mistoqsija għal Sur Depre. Sur Depre. Grazzi ħafna, Sur President. Nil-għawk mana, Sinjura Direttur. Nil-għawk mana. xarej wara li inti ħat il-ħatra tijak mela di żewġ kummenti eh, ġenerali. jina għat nisimek patna attenzjoni jina naħseb li l-filosofija li inti semmej dwar dak li huwa ir-rol tal-Europol għandek raġun tiddefendija. Inti tkellimt li Europol huwa iċ-ċentru il-qalba fejn issir il-bdil ta' informazzjoni, fejn issir l-analiżi tal-informazzjoni u fejn huwa l-Europol huwa l-appoġġ għall koordinament u anki għall appoġġ tal-inizjattivi. Jiena naħseb li din hija l-filosofija tajba li ma tirfiss ukoll fuq l-awtorità l-awtoritajiet nazzjonali imma dan kollu dan ix-xogħol jekk isir tajjeb issa eh, inkunu iktar effiċjenti effiċjenti permezz tiegħu. Issa, fuq il-problemi finanzjarji, inti il-problemi tiegħek nista' nifhimhom, jiena wkoll membru tal-Kumitat tal-Baġit, għadni kemm smajt il-kollega tal-PPE, u jiena naħseb li jekk il-Kumitat tal-Baġit u l-Kumitat Libe eh, jirse jirnexxilna eh, nirranġaw ftit l-affarijiet għax l-amministrazzjoni tal-Kummissjoni m'għandix raġun li tnaqqas dawn il-flejjes issa inkwantu fuq ix-xogħol li qed isir mill-Kumitat Speċjali dwar it-Terrorizmu. Meta aħna ma mal-awtorità tal-Pulizija fil-Stati membri differenti, daw għalunna li il-fat li l-informazzjoni hija eh, encrypted din għalihom tkun problema. Ġifiri fuq id-decryption, eh, ija tisir intom minnaħa tagħkom intom dan fit ma mal-autoritiet nazzjonali u t-tini mistoqsija tiegħi se għafaw naħseb li problema kbira li qed ġib nuqqas ta' stabilità, pereżempju fil-Mediterran, huwa traffikar tal-immigranti mħabba li jeżistu dawn il-passer traffikanti. Issa, dawn il-problemi għandhom reperkussjonijiet fuq l-Unjoni Ewropea kollha. Intom bħala Europol fuq dan is-suġġett qegħdin tagħmlu biex taqbduhom daw it-traffikanti tal-persuni. U kif taħdmu mal-Frontex? Ir-ruoli tagħkom kif taqsmuhom? Grazzi ħafna. Grazzi. Sinjura Debol. Fidejk. Grazzi, grazzi ħafna għal mistoqsijiet li għamiltuli. Għanibda mill-bidu għal mistoqsijiet ta' Sur Diaz de Mera. Grazzi tal-li inti qed tgħidin li qed taqbel mal prioritajiet u l-għanijiet tal-Europol. Iva, huwa minnu li għanna problemi ma' Departiment tal-IT għax dawn l-aħħar snin imħabba l-attakki terroristiċi u anki l-problema tal-immigranti u traffikar tagħhom aħna iċ-ċentru ta' kontraterrorizmu u anki ċ-ċentru tal-immigranti ridna nsaħħuhom imma mħabba problemi ta' budget u ta' prioritajiet ridna nissikkaw ċintori minn xi naħa oħra f'dan minniħ fid-Departiment tal-IT. ċertu proġetti waqgħu. il departiment tal-IT huwa importantissimu għal Europol imħabba l-appoġġ tekniku li jagħti, imma wkoll għax l-Europol wara kollox huwa ħab ta' informazzjoni u jrid jirċievi l-informazzjoni u jipproċessa U bżonn dejjem fuq dan is-suġġett inkunu aħna l-aħjar. Hemm bżonn li jkollna l-daqstant risorsi biex niżviluppaw sistemi tal-IT biex nkunu nistgħu ngħidu l-istati membri. Għalhekk it-teknoloġija hija importanti ħafna. Il-kooperazzjoni mal-GPSG hija importanti ħafna, kena l-ewwel laqa fil-Bulgarija fej eh, kien hemm li sejtus ta' osservatur Umbat dan il-GPSG ġew jiltaqgħu mal-bord ta' tmexxija eh, u tkellimna dwar il-kollaborazzjoni bejn GPSG u il-bord ta' tmexxija. U koll il-monitoraċ tal-Europol, Iva, u minnu li jista' jkollna kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali dawn u jistaw jgħinu anki fi xolġejni tal-Aġenzija. Jina dejjem l-estan kon fuq il-GPSG. Jina nistenna bil-ħera il-laqa ta' settembru unkun nista' nirrispondi wkoll fuq dawn is-suġġetti. Il-ftejimiet tal-operat ma' pajjiżi terzi huma importanti ħafna għal Europol għax m'għandniex ftejimiet tal-operat magħhom u Ovvjament din tirrappreżenta hija problema mħabba s-sigurtà tal-Unjoni. Hemm bżonn nikkolaboraw ma' pajjiżi terzi għalhekk jiena sodisfatta ħafna li il-Parlament jgħin il-Kommissjoni biex niżviluppaw ehm, linji ta' proċedura fuq dan is-suġġett għax aħna irridu naraw li konna l-informazzjoni li tkun iktar eżatta biex nkunu nistaw naraw li l-unjoni tagħna ma tkunx medda. Signora Gomez, l-FIU Ewropeja u l-problemi ta' Malta, l-każijiet ta' Malta u tal-Slovakkja, u anki il-cryptocurrencies Imeta l-tqajt eh, ma l-autoritajiet tal-istati membri, naf li l-praġuranza tagħhom eh, jiddependu mill-Europol fl-investigazzjoni speċjalment dak li huwa minn dak li joħorġu mid-dark web anki biex jaraw eh, li aħna natu l-taħriġ lill-pulizija tagħhom u anki l-prosekuturi tagħhom għax l-użu ħażin tal-cryptocurrencies jridu dejjem ikunu imħarġa biex eh, jikumbattu l-problemi fid-dark web. Eh, nara ġifri kret isiru l-affarijiet fl-istati membri differenti, jina diġa diskutejt ma' direttur ta' Sipol biex naraw x'taħriġ sit ta' taħriġ nistaw namlu, ġifiri jekk namlu għal Europol dan it-taħriġ, ġifiri fil ma' kudux nistaw u kol namlu xol ta' investigazzjoni il-ċentru ta' kriminalità tagħna tal-cybercrime għandna nies imħarġa ħafna, għandhom ħafna xogħol mhux qed ilaħħqu. Aħna nħarġu l-uffiċjali fl-istati membri flimkien magħhom għandna wkoll ċertu stati membri li għandhom nis speċjalizzati u li jaħdmu kol f-network li um, jaqsmu l-prassi tagħhom nejnu l-investigazzjoni tukol fl-istati membri fuq dawn il-problemi il il tant importanti. Ovvjament irridu nkomplu eh, naraw li sir progress issa fuq Malta u Slovakkja se nirrispendi fuq dawn il-mistoqsijiet iktar tard imma fuq il-Financial Intelligence Units, l-FIUs, kooperazzjoni bejn l-FIUs u l-autoritajiet tal-forzar tal-liġi jaħdmu flimkien aħna l ekspertiz l-naxina għamlu kol konferenza bejnietna fuq livell tal-Europol dwar dan il-sujġett. U il-xorta naħseb li rridu nkomplu naqtfu l-qudiem biex namlu progress. U naraw, aħna naraw li fl-investigazzjoni dan huwa it-tieni l-iktar punt importanti. Iġifiri verament irridu naraw li nimxu l qudiem Grazzi ħafna. Signora Makovej, grazzi ħafna tal- eh, klim ġentili tiegħek issa fuq il-budget. Il-budget illi kif qed jiġi propost issa huwa budget bin-nieqes. Il-budget propost se jkollu xi impatt ukoll fuq xi attivitajiet li diġà nbdew, pereżempju il-guest officers fil-hotspots, il manutenzjoni tal-encryption tal platforms. Aħna għabfle kena budget ta' 5 miljun euro addizzjonali sabiex ikonna dawn il-encryption platforms u fil- eh, budget tal-2019 dana mhuwiex previst għalhekk mhux se nkunu nistgħu nagħmlu il-manutenzjoni ta' din il-pjattaforma l-effett sħiħ tal-26 membru tal-personal oħrajn mbagħad ħames postijiet ta' xogħol addizzjonali fl-2019 l-ispejjeż marbutin mal-roadmap multjanwali tal-Europol. Il-bżonnijiet huma foqsma differenti dejjem nisma' min jgħid għandna bżonn ta' aktar Europol mhux inqas aħna rridu lill Europol biex tgħinna fl-investigazzjonijiet tagħna. Jiġifieri t talba dejjem hija għal aktar Europol illi anki aħna nizmantellaw il-networks tal-kontrabandisti. Dana l-buna dejjem f'kull pajjiż jagħmluna dawn it-talbiet un mbagħad aħna għandna komunitajiet ta' utenti tal-infurzar tal-liġi, l-organizzazzjoni ta' dwana jitolbu aktar kollaborazzjoni ma' l-Europol jridu dejjem ikunu aktar involuti fil-taddim tal-Europol jridu jibatu l-uffiċjali ta' kollegament u jridu kol jaqsmu aktar informazzjoni operazzjoni maħna hemm eh, numru dejjem jikber ta' operazzjonijiet u f'dawn l-aħħar l-aħħar sena żdiedu u rridu nipprioritizzaw eh, l-għajnuna li nagħtu għall investigazzjonijiet fl-istati membri differenti. Aħna għanna eh, konna involuti f'investigazzjonijiet sensittivi ħafna kif għattilkom f'Malta u fis-Slovakkja pereżempju u naħseb li se jwaslunna aktar tal ta' dan it-tip fil-futur irridu nsaħħu l-kwalità tal-appoċ analitiku għalix l-istati membri ma tantx jistgħu jinvestu fih u l-istati membri għandhom bżonn ta' dan l-appoġġ operattiv għaliex bekk aħna nkunu nistgħu nagħtuhom l-aħjar għajnuna fuq l-investigazzjoni tagħhom l-intelligence u l-interoperabilità jitolbu aktar risorsi u aħna rridu wkoll niżviluppaw Eh, servizzi ġodda bħal pereżempju eżempju tal-forenzika illi jiswew flus għall-istati membri. L-effetti konkreti għall-2019 jekk l-abbozz tal-budget adottat mill-Bord ta' Tmexxija fi frar ta' din is-sena jekk dana ma, ma jingħatalniex se jkollna problema biex aħna nofru il-security il checks fil-hotspots tal-migrazzjoni Eh, se jkun hemm ukoll diffikultà biex aħna niżviluppaw tattika u teknika ġodda biex niġġieldu kontra kriminalità fid-dark web għanna tim żgħar ħafna bħalissa li huwa involut din il-ħidma imma qed naraw li l-bżonnijiet huma enormi l-iżvilupp ta' sistemi li għattu aċċess diretta data tal-Europol għal bosta ehm, investigaturi u analisti tal-reati fl-istati membri aħna rridu ninnovaw u insibu soluzzjonijiet tekniċi interoperabbli għall proċessar ta' informazzjoni marbuta mal-ivvjaġġar sabiex ikonna aktar kontroll fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Il-cross-checking eh, issa jrid jsir b'mod awtomatiku sabiex ikun aktar sempliċi, faċli u ma noqodux nonfuqu flus nagħmlu cross-checking ta' data li tista' ssir b'mod awtomatiku. Irridu ngħinu lill istati membru membri biex Eh, neħu il-referral units, l-Atlas Network li huwa n netwerk ta' servizzi speċjali tal-istati membri differenti l-Europol ġiet mitluba biex tagħmel koordinament ta' dan in netwerk Aħna dan nistgħu nagħmluh imma ovvjament ukoll għandna bżonn ir-riżorsi. Għan irridu ntejbu kif għattilkom diġà il ġlieda kontra l-ħassil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu billi nipromuovu l-kooperazzjoni bejn l-FIUs u l forzar tal-liġi imma tbaqa ħafna xi xisif dan ir-rigward u l isvilupp tal l-Europol bħala ċentru għar riċerka tal-infurzar tal-liġi u svilupp ifisser li rridu nkunu innovattivi u ifisser ukoll li hemm bżonn li nesploraw naraw x'hemm fissu, suq x'nistgħu nużaw, x'jistgħu jużaw il-kriminali u l-infurzar tal-liġi kif għandha tirrispondi għal dawn l-affarijiet. Kieku kull kwajjiż irid jagħmel da waħdu dan huwa xogħol prattikament impossibbli li jsir. Grazzi ħafna, Sinjura De Boll Naħseb illi tajtna tweġibiet verament eh, dettaljati. Iva, il-prestazzjoni tal-Europol Eh, fil-investigazzjoni fl-istati membri hija limitata għal regolament tagħna. Jiena kelli diskussjonijiet mal-kapijiet tal-Pulizija ta' Malta u anki ta' Slovakkja propju fuq dan il-punt u eh, fil-bidu tal-bdejna nappoġġawa ma kienx faċli sabiex l-istaff tal-Europol jiġu aċċettati. Aħna kellna din id-diskussjoni, aħna għandna persuna apposta fl-Aġenzija tal-Europol li hija responsabbli biex meta jkun hemm problemi jiddiskutu mal-awtoritajiet lokali u nista' ngħidilkom illi issa l-Europol eh, hija aċċettata bħala parti mit-tim tal-investigazzjoni. E, rajt ukoll illi l-nistana mill-Europol jistgħu jmorru jixtu fil-qorti u aħna bħala Europol ma nużawx miżuri koersivi eh, jiġifieri aħna parti minn tim u l-awtoritajiet ġudizzjarji huma parti mit tim għalhekk għal konformità mar regoli kollha eh, l-awtoritajiet ġudizzjarji jridu jgħidu tagħhom fuq dan Eh, f'dan il-kumitat fil-11 ta' Lulju hemm laqgħa eh, fuq dan is-suġġett u se jkollkom ħafna informazzjoni dwar dawn iż-żewġ investigazzjonijiet imma nista' ngħidilkom illi fuq it-telefon aħna ma investigajniex il-telefon fi Slovakkja. About the three very specific... Fu it-tlet mistoqsijiet speċifiċi uh, għad baqanna zewċ minuti biss u naħseb aħjar illi nibatlek tweġibiet bil-miktub. U uh, Onorevoli Dupre, nirringrazzjak ħafna għal mistoqsijiet tijak u li l ukoll jekk ma jimpurtax nixtieq illi nibatlek il-tweġibiet bil-miktub. Yes, thank you. Can you, uh, uh because I had a second. Signora Entveld, Iva, jiena kelli mistoqsi oħra li dwar il-qsim tal-informazzjoni fl isfond ta' problemi ta' fil-rigward tal-istat ta' dritt f'ċerti stati membri il-koll nafu għalli ma' stati membri qed nirreferu. Inti din it-tweġiba se tweġiba ukoll? Thank you. Okay, I think uh, now everything is covered and what is not covered will be Tajjeb, mela dawk il-mistoqsijiet illi ma, ken, ma kenniex il-ċans li nagħtu tweġiba għalihom se nirċievu tweġibiet għalihom bil-miktub. Inti stajt tisma' mill-mistoqsijiet li għamlulek il-kollegi illi l-Aġenzija tagħkom għandha appoġġ qawwi f'dan il-kumitat u aħna nixtiequ illi intom tagħmlu xogħolkom b'mod effettiv u biex tagħmlu dan għandkom bżonn il-fondi uh, meħtieġa. Grazzi ħafna Signora De Boll u nawguralek mandat verament ta' suċċess. Tajjeb wis kollegi mela issa naddu għal ħames punt applikazzjoni eh, sħiħa tal- l ta' Schengen għal Rumanija u l-Bulgarija Bulgarija u l-abolizzjoni tal-kontrolli fuq il-frontieri fl-art, fil-bahar u fl-ajru rapport ta' inizjattiva propja dwar l-applikazzjoni sħiħa ta' dawn id-dispożizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-akit ta' Schengen fil-Bulgarija u r-Rumanija bħala rapporter nixtieq ngħidilkom illi għaddew seba' snin minn meta l bulgarija u r-Rumanija issodisfaw ir-rekwiżiti kollha biex isiru membri sħaħ taż żona ta' Schengen imma deċiżjoni weħlet fil-Kunsill u il-Bulgarija u l rumanija bħalissa għandhom l-obbligi u responsabiltajiet kollha ta' stat membru ta' Schengen imma iċ-ċittadini Ewropej ma jistawx igawdu mill-benefiċċji ta' moviment ħieles lejn dawn il-pajjiżi. il, il pajjiżi Dawn iż-żewġ pajjiżi, Rumanija u l-Bulgarija, qegħdin jikkontribwixxu b'mod qawwi għas-sigurtà tal-żona ta' Schengen billi ħarsu il-frontieri esterni tal-Unjoni imma qed jinżammu barra miż-żona ta' Schengen għal raġunijiet purament politiċi. Irrid eh, ngħidilkom li dan il-Parlament kemm il-darba għal x'inhi l-pożizzjoni tiegħu fid-dibattiti waqt il-plenarju anke fir-rapport annwali dwar il-tħaddim tal-żona ta' Schengen adottat f'Mejju kemm il-darba l-Parlament għal kif jaħsibaw lan ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja huwa li nikkonfermaw nkomplu nelaboraw fuq il-pożizzjoni tal-Parlament li l-Kunsill li rtieħu deċiżjoni immedjata dwar il-sħubija tal-Rumanija u l-Bulgarija fiż-żona ta' Schengen permezz ta' qatt legali uniku fir rigward Eh, ta' dawn il-proposti fuq l approċċ fuq żewġ eh, fażijiet. Fl-2010 il-Kunsell kien abbozza proposta għal aċċess ħieħ ta' dawn iż-żewġ pajjiżi mbagħad il-Kunsell ma qablux. Mbagħad il-Presidenza Pollakka fl-2011 eh, proponiet proposta ta' kompromess għal aċċess Eh, bil-blajru u permezz tal-bahar u pospona għal deċiżjoni oħra dak li għandu xaqsam il-frontieri fuq l-art. imma anke din id-deċiżjoni għadha ma teħdiċ ejna nistennewa seba' snin dinja xi ħaġa kompletament inaċċettabbli meta wieħed iqis x'inhuma l-prinċipji ta' l-Unjoni Ewropea. Dan l-approċċ ibbażat f'żewġ fażijiet għal Rumanija u l-Bulgarija għall aċċess fiż-żona ta' Schengen mhux biss mhumiex iġġustifikati imma wkoll joħolqu ċerti riskji kundizzjonalità kondizjonalità ġdida biex ikun hemm l-abolizzjoni tal-kontrolli fuq il-frontieri interni komplu iżidu il-pis ekonomiku fuq dawn iż-żewġ pajjiżi għaliex iridu jkomplu jagħmlu dawn il-kontrolli u anki joħloq diffikultajiet u nuqqas differenzi fil-loti ta' informazzjoni bejn dawk il-pajjiżi li huma fiż-żona Schengen u dawk li mhumiex. Dan din hija xi ħaġa perikoluża ħafna l-Parlament irid isegwi il-modell li ntuża qabel għal tkabbir ta' żona ta' Schengen għaliex jekk le noħolqu preċedent negattiv illi wassal għal konsegwenzi politiċi, ekonomiċi u soċjali. Eh, mhux biss għal dawn iż-żewġ pajjiżi suġġett tar-rapport imma l-Unjoni fl-intir tagħha il-rapport annwali dwar it-ħaddim ta' zona Schengen li ġie adottat dan l-aħħar um, ra xini, xini situazzjoni fil-zona Schengen issaraw xinu ma' wkoll id-djufijiet U eh, fid-dawl ta' dan kollu jiena nissuġġerixxi li l-emendi li jitress u jqisu wkoll l-ambitu speċifiku ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja jiġifieri li nindirizzaw il-mezzi ta' kif jistgħu jidħlu fiż-żona ta' Schengen u Bulgarija u Rumanija. L-emendi jistgħu jitressqu sal-23 ta' Lulju u issa nagħti l kelma lil shadow rapporters li jixtiequ jipparteċipaw. L-Onorevoli Kowejo. Grazzi ħafna, President. Jena naqbel 100% ma dak li għat inti. U dana mux għalix il-parlament għal dawn is-snin kollha dejjem żamma l-istess pożizzjoni kif għadt inti. Imma għaliex għandna raġun. Jiġifieri hemm bosta raġunijiet għalfejn għandna nagħtu status ta' membri sħaħ ta' żona ta' Schengen l rumanija u l-Bulgarija. L-ewwel raġuni hija sabiex insegwu r regoli Aħna fassalna regoli, regoli li jgħidu li kull stat membru illi jissodisfa il kundizzjonijiet għandu jitħalla jidħol jagħmel parti miż-żona ta' Schengen. U dana mhux biss quddiem il-Parlament imma quddiem l-Istati membri ġifieri it-timijiet tekniċi b'vot unanimu eh, mill-Istati membri kollha ta' dak iż-żmien eh, raw illi dawn iż-żewġ pajjiżi kienu qegħdin jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha. Għalhekk jekk aħna rridu verament nimxu mar-regoli u ngħidu lill-istati membri li mhumiex qegħdin jissodisfaw u jimxu ir-regoli li dawn jistgħu jkunu kastigati mela dawn iż-żewġ pajjiżi illi jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha għandhom jitħallew jidħlu fiż-żona Schengen. Raġuna oħra hija peress illi il-messaġġ li qegħdin nibatu irridu ma rridux huwa li jekk wieħed ma jkunx membru sħiħ tax Schengen jagħti li ċittadini taż żewġ pajjiżi l-idea li huma ċittadini ta' tieni kategorija għaliex ma jgawdux mill-istess drittijiet illi jgawdu minnhom iċ-ċittadini l-oħrajn ta' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk jekk aħna verament nemnu fiċ-ċittadinanza Ewropea għandna nagħtu liċ ċittadini kollha l-istess status. Umbat, L-aħħar punt. Jekk tistaqsini x'nistgħu nitalmu minn dan l-episodju, naħseb illi eh, għanna uh, nintalmu nindunaw kemmi ħażina l-unanimità f'dawn l-oqsma għaliex l-unanimità tieħu dawn id-deċiżjonijiet ostaġġi tal-aġenda nazzjonali ta' kull pajjiż, tal-egoizmu nazzjonali ta' kull pajjiż u dak li għandna nissiltu għalih huwa li konna approċċ Ewropew f'dawn l-oqsma. Wara t trattat ta' Lisbona f'ħafna oqsma f'dak li jaqgħu dawk li għaw taħt il-kompetenzi tal-Parlament tagħna, l-affarijiet jaqgħu taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni. Imma min-naħa tal-Kunsill id-deċiżjonijiet tal-QMV u mhux eh, b'anonimità Aħna dana nafu għaliex il- aħna marbutin mal-bl-unanimità mal, fuq daw is-suġġetti. U din hija deċiżjoni verament żbaljata. Is-suġġett li qed niddiskutu llum ilu seba' snin jistenna, jiġifieri eżempju perfetta dak li qed nipprova ngħidilkom. Grazzi, Signora Verġjat. Grazzi ħafna, Sur President u Sur Rapporteur. Nistanżon fil-qosor għalix jena naqbel 100% ma dak li għattinti u anke ma dak li għadu kif għall onorevoli Koejo. Għal grupp tana mem ebda raġuni valid għalfejn il-Bulgarija u il-Rumanija ma jitħallewx eh, jitħlu fil-zona Schengen kif għattinti dawn iż-żewġ pajjiżi jissodisfaw ir-rekwiżiti legali u ilhom, jiġifieri l-intoppi huma purament politiċi dan l-approċċ bbażat fuq żewġ fażijiet m'għandux bażi solida, dan diġà għand ukoll minnkom. U iktar u iktar għaliex wara kollox dan eh, huwa eh, qed jeffettwa l-ċittadini eh, interni ġifieri l-iktar ħaġa li tolqot minn qrib liċ-ċittadini tagħna naraw l-inġustizzja li qegħdin ibatu l-ċittadini tal-Bulgarija u tar-Rumanija u anki l-ħuddiema il-ħaddiema transfrontiera. Naħseb illi m'hemm xejn iktar biex insaħnu l-populiżmu u dan is-sentiment kontra l-Ewropa Jina nirringrazzjakom tal-li battulna il-proposti għall-emendi ta'kom kmini. U naħseb il-grupp tagħna laqas biss jipproponi emendi għaliex m'għandna xejn speċjali xnajdu li huwa kontra jew differenti minn dak li intom ktibtu diġà. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Demov. Благодаря, President, Grazzi, Jiena nishti eh, nifraħlek tal dan ir rapport Nappoġġak mija fil-mija għal mit darba qegħdin nippruvaw nitolbu lill kunsill biex jieħu deċiżjoni dwar il-Bulgarija u r-Rumanija. Aħna Fl-Ewropa nitkellmu ħafna dwar is-solidarjetà u l-ġustizzja, imma jekk ma naċċettawx il-Bulgarija u r-Rumanija fiż-żona Schengen, dana huwa prova ċara ta' l-inġustizzja li hawn. Il-Bulgarija u r rumanija ilhom jissodisfaw il-kriterji mill-2011 imma xorta da' żewġ pajjiżi ma jistgħux igawdu mill-benefiċċji ta' żona Schengen li hija xi ħaġa verament umiljanti għalihom Fl-Unjoni Ewropea aħna nitkellmu dwar is-supremazija tal-liġi. Xi eh, stati membri għaddejjin minn proċeduri ġudizzjarji imma xorta waħda dawn l-istess stati membri mhumiex qegħdin jirrispettaw ir-regoli tagħhom Allura mela fuq li ma supremazija tal-liġi eh, qed nitkellmu waħna l-kriterji għal sħubija fiż-żona ta' Schengen eh, ġew sodisfatti mill-Bulgarija u r-Rumanija imma xorta waħda dawn iż-żewġ pajjiżi għadhom ma tħallewx jidħlu fiha min qed jitlob li jkollna eh, proċedura bbażata fuq żewġ fażijiet. L-ewwel net qed jgħidu li rridu neħu l-kontrolli fuq il-frontieri tal- tal tal baħar u tal-ajru un bat wara il-nabolixu dawn il-kontrolli fuq l-art. Imma, imma dana eh, kollu se jwassal biss għal aktar euroxettiċizmu u is in-nazzjonaliżmu. U għalhekk il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom isiru membri sħaħ ta' zona Schengen u nittama illi il-Kroazja missa tiffaċċa l-istess intoppi illi iffaċċajna aħna. Thank you, Chair. <clears throat> I would like shortly. Grazzi, Sur President, nixtieq nifraħlek bħala rapporter tal-li għamil dan da bozz eccellenti tar rapport il-moviment ħieles huwa wieħed mill-ikbar valur tal-Unjoni Ewropea, però qed nissagrifika għat-tisseħ tal-frontieri u dan minħabba nuqqasijiet tagħna politiki oħra relatati mas sistema tal-azil u r-riforma ta' Dublin L-unika mod kif nistgħu nipproteġu s-suċċess tagħna huwa li nindirizzaw nuqqasijiet fil-politika tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzjak tal-li inkludejt il-Kroazja fir-rapport tiegħek. Aħna qed napplikaw is-sis b'mod eċċellenti, qed nużaw il-fondi kollha tal-Unjoni Ewropea disponibbli sabiex nippreparaw l-wieħna għal dħul fix-Schengen u hija kwistjoni ta' ġimgħat ta' xhur sakemm il-kriterji li jifdal jintlaħ wkoll l-ebda soluzzjoni parzjali mi aċċettabbli dħul sħiħ għabbażi tal-mertu u tal-kriterji. U dan l-unika mod kif insaħħu Schengen u nsaħħu l-proġett tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorabli Makovej. Grazzi ħafna. Ser nitkellem bir-Rumen, il-lingwa tiegħi. Iva, il-proċess ta' evalwazzjoni diġà tlesta għall bulgarija u r-Rumanija fejn tidħol ix-Schengen dan ġie konfermat ukoll mill-Kunsill tal-2018 il- il-Kummissjoni u l-Parlament ukoll ikkonfermaw fl-2017 u l-2018 li Rumanija u l-Bulgarija kienu lesti mill-att tekniku sabiex jinaqdu maż-żona Schengen. Fi 22 ta' Lulju tal-2018 il-Ġurnal Ewropew ippubblika d deċiżjoni illi jiġu eliminati l-aħħar frontieri fl-inforzar tal-akita Schengen mill-Bulgarija u r-Rumanija u dan se jidħol fis-seħħ f'Awwissu tal-2018. Għalhekk m'hemmx għalfejn tiġi jiġi traspost. Jiena kuntenta li kont eh, rapporter għar rapport dwar t tneħħija tal-aħħar ostakli fenni tħollaki għal-Rumanija u l-Bulgarija. Ovvjament jena nixtieq il-pajzi naqat maż-żona Schengen, però nixtieq nagħmel kumment. Il-Kummissjoni qatt ma rabtet id-dħul tar Rumanija u l-Bulgarija mal-kooperazzjoni, manzi mal-mekanizmu tal-kooperazzjoni u l-verifika għal dawn iż-żewġ pajjiżi. Mod simili m'għandniex norbtuha f'dan ir-rapport għaliex il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni verifika għandu jkopli sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet u l-kriterji imnisla fih. Qed ngħid dan għaliex fir-Rumanija hemm ġlieda sħiħa ta' kuljum kontra l korruzzjoni U dan huwa l-effett persif ta' ħidma sfiqa tal-antikorruzzjoni. Il-kap tal- tal-unità tal-antikorruzzjoni ġiet imneħija minn posta għaliex tat intervisti mal-BBC fost l-oħrajn. Pero din hija deċiżjoni politika għaliex il-politiċi fil-gvern ma jridux ikunu verifikati fil-fatt. F'dawn iċ-ċirkustanzi għandna bżonn ta' din il-mekkaniżmu u aħna ninsabu għandna rapport li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Limes, a ħafna sur President. Naħseb eh, Sur Coelho għanna najdu l-affarijiet kif innuma li mill-2011 law il-Bulgarija u r-Rumanija sodisfaw ir-rekwiżiti għal eh, sħubija fiż-żona ta' Schengen. L-atteġġament inġust fir-rigward tal-pajjiżi tagħna għal dawn l-aħħar snin e, ġalni nifraħ issa kull darba illi jsir xi tentattiv biex din is-sitwazzjoni tinbidel. Il-Parlament Ewropew dejjem appoġġa din il-pożizzjoni ġifiri li r-regoli rridu japplikaw bl-istess mod għal kulħadd. U jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall appoġġ tagħhom. L-intoppi għal sħubija tagħna fiż-żona Schengen huma purament politiċi U fil-kontest tal-kriżi migratorja tal-lum irrid ngħidilkom li l-Bulgarija tikkontribwixxi bil-kbir għal kontrolli tal-flussi migratorji fl-Unjoni Ewropea ninvestu bil-kbir eh, biex insaħħu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni. Aħna għandna l appoġġ ta' l-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta wkoll Issa jekk il-kontrolli fuq il-frontieri interni tal-Bulgarija u r-Rumanija eh, jitneħħew, il-mezzi li qed jintużaw fuq il-frontieri interni jistgħu jintużaw fuq il-frontieri esterni fejn hemm aktar bżonn ta' dawn ir-riżorsi. F'ċerti stati membri ċittadini bulgari u rumeni eh, jisirulom kontrolli addizzjonali, għasaxan sitra anki jiċċekjawlhom il-bagalji. Din hija xi ħaġa verament inġusta. U fl-aħħar net kol ukoll insemmi l konsegwenzi ekonomiċi. Studju li sar fl-2016 evalwa il-xiswa l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-frontieri interni jista' u dan jista' jilħa ħafna miljun biljuni ta' euro bejn 2 u 5 biljuni ta' euro f'termini ta' spejjeż operattivi. U għalhekk aħna rridu nkomplu namlu kull sforz biex impoġġu pressjoni fuq il-Kunsill. Nixtieq nifraħlek sur President tar-rapport tiegħek U nixtieq nirringrazzja l-kollegi fil-Kumitat Libe u l-kollegi fil-Parlament Ewropew li dejjem appoġġjaw id-dħul tar-Rumanija u l-Bulgarija fix Schengen. Importanti li nagħdu l-messaġġ lill kunsill ukoll sabiex inwaqfu din l-inġustizzja fuq iċ-ċittadini tagħna. Inti qatt mod tajjeb illi żewġ pajjiżi laħqu l kriterji tekniċi kollha u ilhom l-għamlu dan seba' snin investejna il-flus tal-Bulgari u tal-Rumeni sabiex niżguraw is-sigurtà tal-frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni ma saritx fil- kunsil tal-GHA u dan huwa abbuż ta' poter u dan l-abbuż huwa kkostigat ukoll bil-ħabs fir-Rumanija għax is-Sinjor Makovej qed titkellem dwar il-korruzzjoni. Irrid ikun hemm ukoll konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea ma nix nagħlqu għajnejn għal dal-abbuż qed isir fil-Kunsill u rridu nieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex nieħdu pożizzjoni saħħita fil-Parlament Ewropew għalhekk kollegi jekk irġobkom tagħmlux emendi għal dan ir-rapport illi jippermetti anzi dħul b'żewġ passi fil-żona Schengen ejja ma ma nintroduċux kriterji ġaddal għal dawn il-pajjiżi. Da mhux normali, mhux xi ħaġa Ewropea li nagħmlu dan. Ma rridx nitkellem dwar ir-refoga tal-kap tad-Dipartiment tal-Antikorruzzjoni Nazzjonali, però qed jingħati li r raġunijiet huma f'dokument ta' 35 paġna hemm protokolli segreti bejn il-ġustizzja l-awtoritajiet ta' ġustizzja fir-Rumanija li saru minn nies fil-sistema illi jiksru kull liġi jiksru istat ta' dritt. Taqrawx l-artikli fin Euronews il-kap ġiet imneħħija minħabba ċertu abbużi li ma ammettiċ. Grazzi ħafna ta' rapporti għad-dirazzjoni u s-sustanza dan ir rapport bħalma qal sur Koelo, Schengen hija parti mis-soluzzjoni mhux mill-problema u jiena naqbel bisħieħ miegħu nirringrazzjakom talli qed tappoġġjaw dan l-isforz sabiex nibatu messaġġ politiku b'saħħtu għal darbohra min-naħa tal-Parlament Ewropew is-Sinjura Makovej qalet li il kunsill qatt ma qatt mal-sistema ta' dħul. Però kien hemm Prim Ministru fil-Parlament riċentement illi qal xi ħaġa verament mhijiex minna huwa qal illi il- ftejm u ftejim u il-Bulgarija u l-Rumanija jridu jilqu l-kriterji ta' CVM sabiex ikollhom sobija fix Schengen. Dan mhuwiex minnu jekk irridu l-Unjoni Ewropea tkun kredibbli mela d deċiżjonijiet u r-regoli għandhom e, jiġu segwiti minn konsillu ukoll għax kemm il-Komissjoni u l-Parlament għandhom pożizzjoni ċara. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Makovej. fil qasor ħafna jiena nappoġġa rapport u nixtieq li rumanija u l-Bulgarija jinaqdu ma' Schengen inni najdan, però ma nix narbdu dan kollu ma' CVM dak kollox jekk ikollna problemi bil-korruzzjoni fil-Rumanija u l-Bulgarija dan aktar u aktar huwa minnu. Jina għalhekk nappoġġa dħul fix Schengen mingħajr rabta ma' CVM. Ma naħsibx li mhux qed naqblu hawnhekk jgħajt is-Sur President, naqblu li m'għandhomx m'għandux ikun hemm rabta bejn is-CVM u Schengen. Is-Sur Koelo, kumment qasir biss, għandi m'għandi l-ebda problema illi narbtu l-evalwazzjoni tal-korruzzjoni mal-kriterja ta' Schengen. Però jekk nagħmlu dan għall-istati membri kollha biss, mhux possibbli illi nagħmlu dan biss għal xi stati membri u ninsew lill oħrajn Grazzi ħafna. Iva, approċ ġust ħafna. F'Settembru il-korrapporters kollha ser jinaqdu u jiddiskutu l-emendi kollha li ser nirċievu. Għandkom żmien sal-20 tal Lulju sabiex tresqu l-emendi, issa għandu għal punt numru 6 il-mistiedna tagħna huma hawnhekk u għom sabiex jitalaw buħdejna.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 għal affarijiet interni fl-Awstrija, nilqgħu hawnhekk. U l-Sur Moser, Ministru għal affarijiet kostituzzjonali riforma u l-ġustizzja fl-Awstrija kuntent illi qegħdin hawnhekk magħna ġewwa Brussell illum sabiex tippreżentaw il-prioritajiet tal-Presidenza Awstrijaka għall kunsill fil-qasam tal-GHA. Presidenza Awstrijaka qed tasal fi żmien kruċjali għall-Unjoni Ewropea aħna fl-aħħar sena ta' mandat tal-Parlament u l-Kummissjoni u naħseb nistgħu ngħidu li il-presidenza hija l-aħħar ta' malanna d-deċiżjonijiet għandna responsabilità li niżguraw li l-intenzjonijiet tajba fuq xi kwistjonijiet importanti għaċ-ċittadini ma jibqgħux biss ħolma. L-aspettativi huma ola minn qatt qabel u l-Presidenza Awstrijaka issa għandha l-opportunità li twassal riżultati fuq il-ħidma tal-Parlament fl-aħħar erba' snin. Il-motto tal-presidenza Awstrijaka hija l-Ewropa li tipproteġi u din il-priorità hija marbuta b'mod dirett mal-ħidma ta' dan il-kumitat, però nixtieq nisħaq ukoll li il-kelma prinċipali hawnhekk hija l-Ewropa li tipproteġi u mhux l-istati membri weħidhom li waħsib modern. Nispera illi din tkun il-linja illi tiġi segwita mill-presidenza wkoll u palma tafu fl-aħħar xhur rajna ħafna progress fuq files relatati mas sigurtà men ġestjoni u l-interoperabilità ta' sistemi Ewropej u deċiżjonijiet saħħithom fil-Kunsill ma meħtieġa faqs maħma wkoll. Bħal pereżempju l-pakket tal azin għandna għanna ma rajniex riżultati konkreti hawnhekk. Sfortunatament 15 ilu il-mexxejja tal-pajjiżi kellhom mod personali jirranġaw eh, jaħdmu fl-imkien f'wieħed mill-iktar kunsilli diffiċli li rajna fl-aħħar snin. Jina interessat li nisma il-perspettiva ta'kom dwar fil-fatt x'sar fl-aħħar kunsill x'inhu il-passi li ser nieħdu jekk taħsbux li rridu nżommu dak li l-ħakna jew intomx preparati illi nżommu l-approċ tal-pakket. Il-kollegi mill-presidenza Awstrijaka żgur li jifmu kemm huma sfidi kbar li għandna quddiemna dwar l-organizzazzjoni pratika Jiena l-ewwel ser nagħti l kelma lill ministri għall preżentazzjonijiet tagħkom għandkom 10 minuti kull wieħed u mbagħad ser niftaħ il-kelma ser niftaħ id-diskussjoni anzi lill-membri l-ewwel il-koordinatur imbagħad lill-membri l-oħra li jixtiequ jitkellmu nissuġġerixxi lill-membri jippruvaw jilimitaw il-ħin tagħhom għal żewġ minuti. Mela, il-Ministru Kikil, nadilek il-kelma.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 Nisew ikollna diskussjoni jina interessat fi sħobija u kooperazzjoni mal-Parlament dan huwa importanti għalija għalhekk diġa' fil-passat jiena kelli kuntatti ma' membri individwali tal-Parlament Ewropew u dan ovvjament jottu kollha l-esperti tiegħi li jappoġġawni bħalma tafu l presidenza Anzi, l-Awstrija qed tieħu l-presidenza tielet darba xi jgħidu li aħna għandna esperjenza kbira, però ovvjament Heroclites ukoll qal li l-istess persuna qatt ma tidħol fl-istess xmara darbtejn dan jiddependi mill-ċirkostanzi ukoll li fiha qed nibdew din presidenza ċ ċirkustanzi mhumiex sempliċi l-ewwel nett għanna il-problema ta' nuqqas ta' fiduċja ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed jitilfu fiduċja fl-istituzzjonijiet minħabba l kriżi tal-immigrazzjoni finanzjarja, Brexit, għandna wkoll negozjati diffiċli minħabba Brexit. Jiġifieri hemm ħafna x'nitilfu. Kulħadd huwa Eh, konxju mir-responsabilità kbira li għandna. Flimkien mal-Parlament u l-Kummissjoni rridu approċċ uniku f'dawn il-kwistjonijiet. Hemm sfida kbira li qed naffaċċjaw fid-dawl tal-kriżi tal-immigrazzjoni tal-2015 ħafna mill-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom l-impressjoni li hemm terf ta' kontroll min naħa tal-elit politiku, anke min naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dan għalhekk iwassal għal nuqqas ta' fiduċja fil-kapaċità tagħna illi nieħdu azzjoni illi nindirizzaw din il-kriżi għalhekk qed naraw theddida mill-estremisti. Qed naraw biża mit-terrorizmu u reati organizzati Fid-dawl ta' dawn it-tedidiet irridu nagħmlu dak kolli nistgħu sabiex nerġgħu niksbu l-fiduċja taċ ċittadin u nsaħħuha u b'dan f'moħħna naħseb li huwa importanti li niffukaw fuq dawk il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini b'mod ġust qed jistennew soluzzjonijiet minn għandna. Irridu niffukaw fuq dawk l-affarijiet u fil-qasma fejn in-nies l-iktar li qed ibatu il-Presidenza Awstrijaka għalhekk adottat il-motto ta' ewropa li tipproteġi għaliex is-sigurtà hija ħtieġa kruċjali għaċ-ċittadini għalhekk qed nifokaw fuq sitt oqsma prinċipali u nżommu dan f'moħħna. Sinjuri, jiena kuntent bil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 29 ta' Ġunju naħseb li huwa importanti ħafna l-implementazzjoni tal-oqsma ta' priorità tagħna. Il-konklużjonijiet għandhom diversi bażijiet. L-Awstrija flimkien ma' stati membri oħra kienu ilhom eh, jisqu fuq dawn il-bażijiet tal-sistema futura ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill ċaqlaq il-paradigma fil-qasam tal-azil u l-immigrazzjoni dan xi fisser L-ewwel net hemm ċaqliqa minn distribuzzjoni ta' kwoti għal distribuzzjoni ta' pis qed nipproteġu l-frontieri u nippruvaw niġġieldu l mudell ta' traffikanti. Irridu nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. F'termini ta' dawn il-konċessjonijiet naħseb illi anzi nispera li jkun iktar faċli illi nindirizzaw l-aspetti interni tal-iżil immigrazzjoni, iċċaqli fil-paradigma li ġie mniedi mill-Kunsill. Nistgħu naraw ukoll fis-suġġett tal-pjattaformi reġjonali għall-iżbark. Hemm ukoll l-Aġenzija tal-Gwardja kostali hemm iktar appoġġ għal ġestjoni tal-frontier esterni, ir-ritorn tal-migranti illegali dan huwa importanti għalhekk irridu mandat estis għal Frontex. Bħala presidenza tal-Unjoni Ewropea naħsbu li huwa importanti wkoll illi naħdmu fuq iż-żona Schengen, però jekk għandna ċaqliq mhux kontrollat fl-Unjoni Ewropea li jimmina s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna, mela jrid ikun possibbli li nerġgħu nintroduċu eh, kontrolli fih dan l-Unjoni Ewropea bħala Presidenza tal-Unjoni Ewropea, anzi tal-Kunsill, nixtiequ kontribuzza biex nerġgħu lura għas-sistema Schengen kemm jista' jkun malajr. Irridu sistema b'saħħitha, iċċaqliqa, iċċaqliq tal-paradigma għandu jiġi rifless f'dan kollu. Irridu naħdmu aktar fl-oqsma ta' sis u Dublin aħna nikkonsidrawhom bħala pakkett. Irridu iktar progress fil-protezzjoni tal-frontieri esterni, anke fl-aspetti esterni. Irridu definizzjoni ġdida tal-kunċett ta' solidarjetà u responsabilità ser nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex niżguraw li l-kapijiet ta' stati u gvernijiet f'Ottubru jiġu ppreżentati progress jekk dan jintlaħaq jiddependi fuq kulħadd intom u aħna kif ukoll hemm il-kooperazzjoni mill-qrib fuq dispożizzjonijiet legali differenti barra minn hekk. Irridu wkoll inwaqfu l-estremiżmu u t terrorizmu, irridu nindirizzaw ir-radikalizzazzjoni mill-bidu irridu nipproteġu l-valuri Ewropej, id-dritt ta' libertà, irridu niġġieldu l-antisemitiżmu, irridu nipproteġu l-istituzzjonijiet u strutturi lud. Se jkun hemm konferenza f'Novembru fi Vienna dwar dawn is-suġġett importanti u nistinu l-Parlament sabiex jattendi din il-konferenza fil-bitu ta' Novembru. Irridu iktar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-pulizija u rridu nużaw l-internet mod iktar effettiv. Punt prinċipali għall presidenza huwa l-implementazzjoni tal-politika Ewropea fil-ġida tal-rejati organizzati sal-2020. Ukoll ir relazzjoni bejn kriminalità organizzata u terrorizmu dan huwa punt prinċipali punt importanti għal l-Unjoni li tkun sikura hija l-protezzjoni fuq il-frontieri esterni tiddependi mill-prosekuzzjoni kriminali għalhekk l-uffiċjali tagħna hemm bżonn li jkollhom l-informazzjoni a dispożizzjoni mill-aktar fis. Il-proposta tal-Kummissjona fuq l-interoperabilità tal-databases u koll irdu naħdmu fuq dan bżonn li il-problemi tal-informazzjoni tal intejbuhom. Id-databases tagħna bżonn li jkunu iktar effettivi. U dejjem importanti li nirrispettaw il-liġijiet tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data. Tajjeb li fuq dan ikonna kooperazzjoni eh, sħiħa mal-Parlament Ewropew jiena nispera li sal-ħarta din is-sena nilħu ftehim politiku fuq dawn bżonn kooperazzjoni wkoll mill-qrib mal-pajjiżi eh, ġirin mal-pajjiżi tal-oriġini u wkoll pajjiżi ta' transitu. Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Ninkoraġixxuhom biex dawn iżommu n-normi tal-Unjoni Ewropea. Nixtiequ ukoll naraw kif insaħħu relazzjonijiet mal-Afrika hemm bżonn approċċ olistiku għall-ażil u l-immigrazzjoni. Il-partnership il-resilience se jkonna konferenza ministerjali fuq dan is-suġġett fit-13-14 ta' settembru fi Vienna irridu wkoll il-politika tar ritorn naraw kif intejbuha kooperazzjoni bażika il-kodiċi il-ġdid tal-viża ta' min insemmuh għax dan ukoll irid iqis ir-remissjonijiet, ir-ritorn. Sinjuri kif tafu kif qed taraw għandna ħafna xogħol x'namlu. Rridu futur aħjar għal Ewropea u l-Ewropa. U jekk kif ngħidu bl-Ingliż when there is a will there's a way, jiġifieri jekk aħna verament determinati se naslu, u nispera li determinazzjoni qiegħda fuq in-naħa tagħkom ukoll biex insibu triq li taqadna. Grazzi ħafna. Eh, ministru issa moza Iva, President, membru tal-Kumitat be <laughs> semmu ħafna suġġetti li se naħdmu fuqhom aħna f'dina nisiċċur li ġejjin matul il-presidenza tal-Awstrija. Anki il-president semma li intkom għandkom ħafna stennijiet minħabba l-elezzjonijiet ta' dan il-parlament is-sena d U jekk naħdmu verament tajjeb flimkien il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament, jirnexxilna nispiċċaw ix-xogħol li diġà nbeda. Nikkonkluduh. Qabel insemmilkom id-dossiers wieħed wara l-ieħor, nixtieq niġbor ċertu kummenti anki sur kif semma il-fatt li qegħdin niffaċċjaw sfidi kbar għalhekk hemm bżonn inbidlu l-mod ta' kif naħdmu mod radikali. Għanna dan il-proġett ta' paċi aħna fidejna li rridu naraw li jaħdem, naraw li jkun sostenibbli. U kif kulħadd jaf emżon li naraw kif għal beneficju ta' ċittadini tagħna nsolvu l-problemi mal-ajr. Il-presidenza tagħna se taħdem bisħiħ biex tersaq lejn soluzzjonijiet ta' dan it-tip. Jiena perswas li il-presidenza tal-Awstrija l-impenn tagħha mal-Unjoni Ewropea se tiġbor il-friendly forces biex verament bikonna żvilupp pożittiv inti ma tistax tara li l-affarijiet jiġru biex fuq livell Ewropew hemm bżonn li wkoll ix-xogħol isir fuq kull livell. Ma ma ninsawx il-prinċipju ta' sussidjarjetà għalhekk jiena konvint li l-Unjoni Ewropea trid tiffoka u tuża r-riżorsi tagħha fuq inqas setturi nifuka fuq l-iktar importanti biex niżguraw l-istruttura ta' sigurta eh, kooperazzjoni bejn il-polizija, il-ġudikatura, nsaħħu suq eh, uniku, nsaħħu kol stabilità fil-pajizi ġara s Is-sussidjarità tfisser ukoll inqas imma inqas xogħol imma li jkun iktar effiċjenti. Ma jfissirx li se naqsu l-Ewropa imma naraw l-ċittadini jaċċettaw iktar l-Ewropa bekk nistaw insaxħu il-kunċett Ewropew kollu kemmu. Lek il-presidenza tagħna għandha tlet oqsma prinċipali li fil-ġustizzja fil insaħħu l-sigurtà fl-Ewropa għax l-Ewropa hija waħda li tipproteġi naħsbu li mhux l-istati membri waħedhom imma l-Ewropa li jridu verament isaħħu il-sigurtà ċittadini tagħhom. Nsaħħu wkoll in-normi l-standards tal-istat ta' dritt permezz tal-ġlida tagħna kontra terrorizmu, l-kriminalità organizzata, anki kooperazzjoni bejn pajjiż u ieħor dak li għandu x'aqsam liġi ċivili u anki kriminali penali. Um, Speċjalment fil-penal rridu naraw li dossiers li qegħdin naħdmu fuqhom inkompluhom matul presidenza tal-Bulgarija aħna rnexxilna naslu fuq proposti importanti dwar il-prosekuzzjoni, kriminalizzazzjoni tal-ħasim tal-flus, anki l-infurzar ta' sentenzi tal-qrati. U nizguraw għal fini ta' sigurta dan huwa importanti li tajjeb li nsibu kaptu situazzjoni dwar l-ekris. Jina naħseb li il-Kunsil diġa għamel ħafna xogħol tajjeb, għalhekk nitolbu li intom ukoll tikkooperaw sabiex l-Ewropa nirrenduha iktar sikura. Jina ver naf li il-Kunsill u l-Parlament mhux qed jaqblu, imma diverġenza mhix daqshekk kbira fl-idejat għax lan huwa l-istess. L-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi hemm bżonn li jkunu kapaċi li ta' malaj jiksbu l-informazzjoni l-identitajiet tal-persuni li jkunu diġa qed li jkunu suspettati ta' xi reati, hemm bżonn li l-proċedimenti jkunu mħaffa biex reati jirnaċin nsolvuhom ma naħsibx li eh, eh, tamin li nostakol, nkomplu nostakolaw li l-autoritajiet ta' ġudikatura, anzi, nispera li f'Ottubru naslu għal-ftejn fuq dan il-punt. Naħna nixtiequ ukoll li l frodi fil-pagamenti naraw li dawn jiġu kriminalizzati sabiex inkunu nistaw niffaċċjaw l-isfidi li qed li għandna bħalissa. Ġifiri, naraw kif niġġieldu kontra il-frodi, nġildu kontra il-finanzjament ta' terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Meta inti tiffaċċja dit tip ta' frodi meta għandek data ta' pagamenti li jiġu misruqa ma tkunx e, e, u jintużaw biex e, isiru pagamenti kollox ikun iffalsifikat hemm bżonn li dawn il-mezzi ta' falsifikazzjoni naraw ukoll kif insolvuhom. Huwa importanti wkoll li nikkonkludu li l-proposta tal-evidence hemm nlestuha Jiena naħseb li billa għali mis fl-ulju din ta' Innsbruck se niddiskutu dawn is-suġġetti importanti. nafu li ħafna drabi situazzjoni tkun differenti meta għandek servizzi f'xi stat membru imma l-operatur li joffrihom ikun eh, ma jqax taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea x ma jkunx fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, il-ġustizja ma tistax tilħa il-provider bħal dan, għalek aħna rridu naraw x'inhuma l-proposti, noħorġu bil-linja ta' orientazzjoni sabiex naslu għal-ftejn f'pożizzjoni ġenerali f'Deċembru. Għan ieħor huwa li insaħħu l-Ewropa bħala post fejn jista' jsir żvilupp ekonomiku. Ġifiri, fejn il-konsumaturi kunu jistaw kullimkien fl-Europa jużaw mezzi digitali għal-bejħu għax-xiri. Eh, rridu nidħlu fl tal-kontratti, speċjalment il-regoli tal-kontratti digitali. Hemm bżonn li nsaħħu dawn il-ġijiet kullimkien imma fiż-żona tagħna fil- fil-pajizi tal-Balkani tal-Punent, pajizi li huma ġirien tagħna. Se nagħmlu laqa tal-Ministri tal-Intern fuq dan is-suġġett biex ninkoraġġixxu u kol pajizi ġirintana li kollom ġudikatura indipendenti. Jiena nishti nerġa' insemmi punt preċis. Kif tilkom qabel, kooperazzjoni nistgħu nsaħħuha meta nkunu nafdaw verament fil-istat ta' dritt kull imkien fil-Unjoni Ewropea. U għal dan biex tal seħħa bżon kondizjonijiet li jkunu qafas, konna qafas ta' regoli. Meta jkonna dawn il-normi stretti, biex naslu għal dan hemm bżonn riżorsi wkoll effiċjenti. Il... european Arrest Warrant, il-mandat ta' arrest Ewropew, huwa eżempju ta' kif l-istati membri jistgħu jirrispettaw l-istess regoli, kolom l-istess normi u standards u dan kollu se nippreżentaw fil-laqa tal-Kunsil tal-Ministri Finsbrook għanna numru ta' dossiers li qegħdin negozjaw u common denominator fihom dawn id-dossiers huwa kif se nsibu soluzzjonijiet fil-ġejjieni. Fil Hemm bżonn inkomplu naħdmu mal-imsieħba tagħna, mal-Bulgarija, mal-Estonja, mal imsieħba tagħna mal bulgarija mal estonja naħdmu u kol mal-parlament, aħna għanna sanid gbar minnaħa tal-parlament biex naħdmu fl-imkien ma'kom. Sabiex naslu għal-kompromessi, naslu għal-ftejmiet. Għax wara kollox, ċittadini ekket jistennaw minna li aħna verament naraw li dawn e, eh, nisgur, niserħu l-ommoħom li jistaw jiexu b'mod sikur l-Ewropa hemm bżonn li verament li kolla dawn l-interessi li tkun zona fejn li tkun verament sikura. Iva, grazzi, um, onorevoli ministri, għanna lista tal-kollegi li għandhom mistoqsijiet x'jagħmlu lkom ħalibdow bil-koordinaturi tal-gruppi politiċi membri tal-parlament li qegħdin jirrepreżentaw il-koordinaturi jekk dawn mhux qegħdin magħna għal Pepe Sur Becker. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja ukoll il-Ministri tal-li prezentawna il-programm tal-Presidenza tal-Awstrija. Jien għandi xi mistoqsijiet nagħmlilkom. L-ewwel nett il-paradigma tibdil eh, li semma sur kikel, hija xi ħaġa li se naqbel magħha għax kullimkien fl-Ewropa dak li eh, eh, qed naraw li hemm talba għal din il-bidla. Nafu li ċittadini ma tantx għadu jafda lill politikant jew l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan għax l-istati membri ħafna drabi ma jkunux qed jaqblu bejnietom. Dan qisu qed joħloq xi xejra ġdida. U għalhekk hemm bżonn naġixxu. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar dawn iċ-ċentri ta' żbark. Qed iqajjem ħafna tħassib fl-imħuħ. Ġifiri, kif dawn it-talbit tal-azil għandhom nanna li proċedu bijom, kif għandhom isiru. Ovvjament, wieħed isaqsi kif se jirnexilhom l-istati membri jaħdmu l-istess fuq dan. Issa, u kol puntiħor il-vizas ta' natura umanitarja li palissa qed niddiskutu fil-parlament pala suġġett Dan eh, huwa riskju imħabba il-traffikanti fil-Mediterran pereżempju. Fil-kunċetti tagħkom kif tarawhom dawn l-affarijiet? Grazzi tal-li semmejtu kol is-sussidjarità. Għandna dan il-punt l-Ewropa għandu bżonnu. U għalhekk nixtieq insaqsik kif taħsbuha fuq li privacy? li residents per eżempju regolamenti eh, ta' data fuq dan il-punt tal-e-residence hemm tkun u għalhekk eh, tista' tkun ukoll ta' pisa xkun inkluza fil-konfidenzjalità. Eh, Issa, ir-regolament dwar il-frodi ta' taxxa u anki kontra ħasib tal-flus. Lesti biex namlu dan issa għall-SND għall-SND. Iva, grazzi ħafna, President, Onorevoli Ministri. Dan id-dibattitu, diskussjoni, mux u jew namlu xie evalwazzjoni evaluazzjoni tal-politika interna tal-Austria, ġifiri x'se tagħmel l-Awstrija kif se tikkontribwixxi fil-regoli Ewropej u fil-evoluzzjoni tagħhom se tkompli minn fejn ħallew taqabilkom l-naftit jekk l-evalwazzjoni intom tistaw tamluwa fl aħħar ta' presidenza? Et eh, mandiġ preġudizzi ta' fux qed insaqsikom issa biss. U mistaqsija oħra, il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Kif taħsibha fuq dan? Fuq din speċjalment peress li fija nsibu il-prinċipi fondamentali anki il-pakket tal-azil huwa pakket wara kollox. U wieħed għalhekk għal daqstant irid iqisu bħala pakkett. U l punti kollha li semmejtu insibuhom fil-pakkett imma tajjeb li jkun hemm li nkomplu b'din il-proċedura leġislattiva. U jekk kif nistgħu nikkoreġu l problemi għax dan il-pakkett issa ilu magħna għal xhur sħaħ. U isa jisna qegħdin it-tarbija ngħadduha mill-idejn hawnhekk jisna eh, xi potato. Onorevoli Ministru Moser, jiena kont rapporter fuq il-programm tal-ġustizzja għall xar snin li ġejjin imma mill-perspettiva tal-Awstrija. Fuq xiex se tiffukaw meta insemmu il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi cross-border. Anki il-kunċett tal privacy tistaħseb li tistgħu taslu sa l-aħħar tal-presidenza tagħkom biex tikkonkluduha. Ir-regolament eh, il-GPRS anki kif taħsbuha fuq dan. Iva, grazzi ħafna Sinjura Griesbeck għal-Alde. Grazzi, grazzi ħafna Onorevoli Ministri, intom irrepetejtu kemm il-darba il-fat li l-Austria qed tibbażi il-presidenza tagħha fuq l-Ewropa li tipproteġi f'dan insibu wkoll il-kunċett tal-protezzjoni tal-valuri eh, flimkien mal-kollega eh, Angelika nixti kol insemmi rezoluzzjoni li l-Parlament għan adotta dwar id-drittijiet tat tfal speċjalment it-tfal li jkunu qegħdin eh, jimigraw li dan huwa l-intergrupp tal-Parlament dwar it-tfal. Fuq din ir-reżoluzzjoni nixtieq kieku li matul presidenzi tagħkom matul is-sitt xhur eh, li dejjem ġifri titkellmu fuq l-Ewropa li tipproteġi, infakkar li meta il-tfal migranti m'għandhomx jintbatu fiċ-ċentri ta' detenzjoni imma jrid ikun hemm ċentri għalihom u għall-familji tagħhom. Għax tfal wara kollox inqisuhom bħala vulnerabbli ovvjament hemm l-interess tat tifel jew tifla wara kollox li jirbaħ hawnhekk li dawn għandhom fi żmien ħames tim li jassal tifel jew tifla li jkun hemm eh, xi ħadd li jipproteġihom anki meta nsemmu fil-hotspots u fiċ-ċentri tal-akkoljenza. Rrit ikun hemm ukoll ehm, għajnuna psikoloġika li tingħata, speċjalment dawk li jkunu vittmi ta' violenza li jkollhom ukoll aċċess għall edukazzjoni u għall eh, saħħa ovvjament dan huma ekwivalenti għal protezzjoni ta', tfal ehm, it Tfal immigranti jiġu mqisa l-istess bħala tifel jew tifla Ewropew il-Presidenza ta' l-Awstrija eh, nispera li nistgħu naħdmu it-fit verament lejn eh, Ewropa li tipproteġi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora Sargentini. Grazzi ħafna. L-ewwel net l-istat ta' dritt Dan l-aħħar il-Kunsill l-Affarijiet Ġenerali kellhom l-ewwel skambju mal-Polonja fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tibda proċedura taħt l-artiklu 7 forsi tistgħu tajdulna ftit meta se terġaw tiltaqgħu mal-Polonja u x'beħsibkom fejn teħsibkom beħsibkom taslu f'dik id-diskussjoni fil-Kunsill, Kummissjoni bdiet il-proċedura fuq il-proċedura ehm, dwar l-istat ta' dritt fil-Polonja f'Diċembru tal-2017 naħseb wasal il-waqt issa li titieħed azzjoni nimmaġina li l konsil temm l-investigazzjonijiet tiegħu u l-mistoqsija oħra fuq l-azil u migrazzjoni il-summit ta' 15 ilu eh, tkellem dwar il-ħtieġa li jinsab konsensus fuq eh, Dublin bejn l-istati membri. Tistgħu tgħidilna x'se jkun ir-rwol tal-Parlament Ewropew jekk verament hemm bżonn li jinstab konsensus bejn l-istati membri. Naħseb illi il-Parlament se jitwarrab mid-dibattitu. Aħna konna lesti illi ninnegozjaw ma'kom għal naħseb dawn l-aħħar ftit snin u kellna wkoll trilogi mal-presidenza Bulgara Mbagħad sirna nafu ġimgħa wara li l co eh, ma kienx se jifermon fuq il risistemazzjoni l-akkoljenza u l-kwalifiki intom beħsibkom tiffirmawhom jew inkella tisprunaw il-riżultat li aħna nnegozjajna mal-Presidenza Bulgara. Fuq il-rilokazzjoni jiena rajt ċifri u l-Awstrija rilokat 44 persuna mill-Italja f'dan l-aħħar sentejn u l-ħadd mill-Greċja Tista' tgħidilna jekk intomx biħsibkom is-segwu l-perċentwali u n-numri eh, allokati għal rilokazzjoni għaliex intom għandkom il-presidenza issa u tridu turu eh, tagħtu eżempju u turu li solidarjetà hija l-unika soluzzjoni għal kriżi li għandna fl-Ewropa fuq l-immigrazzjoni u l-azil. Din hija prem politika, kriżi politika minħabba eh, il numri baxxi ħafna illi qegħdin jintlaqgħu fil-pajjiżi. Fuq il-pjattaformi ta' imbarkazzjoni mill-ġdid, kull pajjiż fl-Afrika ta' fuq qal illi dawn mhumiex se jaħdmu bħala pjattaformi ta' sbark. U xi pjanijiet għandha l-Presidenza tal-Awstrija fuq dawn? Grazzi ħafna, Signora Evans. Il-mistoqsija tiegħi hija għall Ministru Kikel, Ministru tal-Intern. Inti faħħart il-proposti li ġew diskussi fl-aħħar kunsill fuq l-azil u waħda mill proposti kienet il pajjiżi terzi għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati sabiex jistgħu jinħolqu kampijiet għal dawk li ifittxu l ażil fil-kontinent tal-Afrika. Imma ma smajna xejn minn dawn il-pajjiżi. Kif beħsiebkom tħeġġuhom lil dawn il-pajjiżi biex eh, joħolquhom dawn il-kampijiet għall-akkoljenza tar-refuġati? Mbagħad il-Kunsill Diskutaw wkoll qalu illi l-istati membri għandhom jirċievu rifugġati fuq bażi volontarja u għal darbohra li għandhom jinħolqu l-kampijiet imma dan kollu fuq bażi volontarja. Inti taħseb illi din hija xi ħaġa fattibbli li nistgħu nimxu sempliċement fuq bażi volontarja u jekk iva kif taħseb illi dana jista' jsir jekk inħallu l-affarijiet kollox fuq bażi volontarja. It-tielet net il diskussjonijiet mal-Ġermanja fuq il-proposti ta' Horse Seifel. Il-Komissjoni eh, għalet Iva u jina nxtiq nara x'taħsbu intom dwar dan. Intom tkellimtu dwar soluzzjonijiet tal-azil illi se jkunu ta' pis fuq l-Awstrija Tista' tgħidli wkoll x'taħseb inti dwar iċ-ċentri ta' transitu u anki r rifjut ta' tal-Italja li tikkopera. Mbagħad ħaġa oħra fuq il-pakkett dwar l-ażil. Ir-riżultati tal-trilogu illi nkisbu waqt il-presidenza Bulgara issa weħlu xbessibkom tagħmlu dwar dan u frabta ma dan ukoll Dublin intom bħala presidenza se tiżguraw lill proposta tal-Parlament fuq uh, Dublin erba. Din intom se taħdmu fuqha jew inkella l parlament mhux se jkollu ebda rwol fid-diskussjonijiet ir-riunifikazzjoni tal-familji, il-talbiet tal-azil. tal familji il talbiet tal azil il talbiet u il-rifjut tal-prinċipju illi l-ewwel pajjiż fejn jaslu dawn in-nies għandu jkun responsabbli biex jipproċessa t talbiet tagħhom. Eh, xi xiex taħsbu intom dwar proposti li għamilna ħna fuq Dublin erba. Grazzi ħafna l-Onorevoli Boni. Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni. U jiena qed eh, nieħu gost nara illi qed issema bosta soġġetti li huma importanti għas-sigurtà u għaċ-ċittadini u mbagħad mill-banda l-oħra l-istat ta' dritt. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel, kif tridu s-saxħu u tirrestawraw l-istat ta' dritt f'ċerti pajjiżi bħala presidenza. Jiena Pollak u naf li bħalissa l-Polonja qiegħda taħt l-artiklu 7. Imma aħna qed nitkellmu mhux biss dwar dawn il-proċeduri imma dwar kif nistgħu niżguraw li l-istat ta' dritt jiftijem aktar u nixpronaw lill gvernijiet kemm importanti għaliex aħna mibanda rridu li jidħlu nies ġodda fl-Unjoni Ewropea fir rispett sħiħ għall-istat ta' dritt Mbagħad fuq il-privatezza elettronika xaġa li semmit aktar kmieni wkoll. Naħseb li dan huwa importanti ħafna għaliex eh, eh, waqt il-presidenza bulgara ma kien hemm ebda trilogu fuq dan is-suġġett u naħseb li din hija l-aħħar possibilità waqt il-presidenza tal-Awstrija li niddiskutu dawn is-suġġetti. Jiena ħadd gost nisimak tajt illi hemm bżonn illi nipproteġu u noħolqu eh, sfond tajjeb għal konfidenzjalità imma fl-istess ħin hemm bżonn illi noħolqu ir-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet tajbin għall innovazzjoni pereżempju għall proċessar tad-data. Fuq dawn iż-żewġ punti nixtieqek tirrispondini. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Zilstra. Grazzi, President. U grazzi għal eh, prezentazzjonijiet tagħkom, Ministri Kikellu Mose. Il-gvern ta' l-Awstrija diġà irnexxielu jippreżenta alternattivi aktar sempliċi imma tajbin il-gvern Ġermaniż qed jipprova jeqret lilu nnifsu. Il-gvern tal-Awstrija ħa ċerti miżuri li huma indispensabbli għal benessri komuni fl-Ewropa. Il-Kanċiller Kurz wasal biex jimplementa numru ta' deċiżjonijiet importanti ħafna u inti personalment, Ministru Kikel, um, tajt aċċess għal data tal-mobile phones sabiex nkunu nistgħu nsegwu l flussi migratorji, il-qabda ta' uh, u anki uh, jekk xi ħadd ikun involut fil-traffikar jitlef anki il-permess il ta' residenza intom beħsibkom itħarsu u tiġildu għal dawn l-inizjattivi, per eżempju, il-politiki u dawn il-kampijiet, per eżempju, fit-territorju tal-Afrika, l-Onorevoli Felinski diġa sejħal sejħa għal dan erba snin ilu intom tridu illi ikonna politika iktar sostenibbli għar riforma tal-politiki tal-azil fejn ikun hemm id distribuzzjoni kollha tar rifuġati li ssir fuq bażi volontarja. Grazzi ħafna. Ministru Kickel, inti bdejt billi għattilna li kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa, imma jiena ma naħsibx li għandna kriżi tal-immigrazzjoni għaliex in-numri qegħdin jonqsu. Il-kriżi li għandna hija kriżi politika li fl-Ewropa qegħdin naraw partiti politiċi li qegħdin jinqdew b'dil kwistjoni tal-ażil biex jilħu l-għanijiet politiċi tagħhom. Ministru Kikol, inti tkellimt dwar paradigm shift, imma ħanajdlek illi din il-bidla jekk se jkollna dawn iċ-ċentri ta' transitu barra mill-Ewropa se jkun hemm diffikultajiet kbar biex tilħu kompromess ma' dan il-Parlament għaliex aħna ma nemnux li hemm bżonn li nagħlqu iktar portijiet, eh, ma nix bżonn ta' aktar portijiet magħluqin u ma nridux ma nistgħux inkomplu niċħdu realtà naħseb illi huwa hija ħaġa indikattiva ħafna li intom mank li sintu kelma waħda fuq l-integrazzjoni illi laqqas biss konsidrajtu illi dan huwa element importanti ħafna tal-politika dwar l-immigrazzjoni. Issa, għal bosta snin kellna bosta riżoluzzjonijiet u proposti mill-Parlament fuq eh, li tresqu quddiem il kunsill imma fuqhom ma sar xejn għalhekk jiena issa nixtieq nistaqsikom. kif biħsibkom tilħqu ftejil jekk moħħkom biex talqu l-frontieri talqu l-portijiet u ma tajdu xejn dwar l-integrazzjoni, jekk ma tajdu xejn dwar l-integrazzjoni dwar eh, l-Aġenzija Ewropea għall-Azil. għaliex dawn huma il-passi illi għal dawn l-aħħar snin kienu l-passi illi missom ittieħdu. U jiena ma nifimx eżattament kif taħsbu li se solvu għad il-problema. Grazzi ħafna, President, tal-kelma u grazzi Ministri għall-preżentazzjonijiet tagħkom jina mux se nitkellem fuq suġġetti li diġa semmew, se nitkellem fuq ħaġa waħda li għada għadu ma semmija ħadd. Jiġifieri il-problema tal-proċedura għall-azil li suppost tissir barra mill-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nistaqsi għamiltu progress fin negozjati mal-pajjiżi bħall-Albanija jew pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Taraw li huma lesti illi jiftħu xi kampijiet amqar temporanji fejn jistgħu jsiru dawn il-proċeduri u mbagħad ħaġa oħra. Din il-proċedura ma taħsbux illi se tkompli iżżid l-attrazzjoni eh, u biex in-nies iktar se nneħeġġuhom biex jitilqu minn fejn qegħdin biex jiġu l-Ewropa u barrek se jkun l-impatt legali ta', dan, ta din il-proċedura jena jiddu tittieħed proċedura pozit, deċiżjoni pożittiva. L-Istati membri kollom bil-fors jaċċettaw dawn id-deċiżjonijiet Mela, ħalli naqra l-lista tal-kellima li baqa l-Onorevoli Lopez Aguilar, Spinelli, Mlinar, Kirster, Gomez, Burke, Pavel, Jaroka, ma nafx jekk ħallejt xi ħadd barra u Vimberg. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem le mela mbagħad fl-aħħar net inżid ismi fuq il-lista. Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi, President. Di mhix sempliċi formalità, imma anke kwestjoni ta' rida tajba li l-Kumitat Libe jawguralkom kull suċess għall presidenza tagħkom, presidenza tal-Awstrija. Dana huwa veru wkoll illi din il-presidenza tagħkom tal-Awstrija edha ħadha tiridni f'idea f'mument verament deċiżiv f'dan il-mandat tal-Parlament Ewropew għad baqa inqas minn sena ta' dan il-mandat u ta'kom se tkun l-aħħar presidenza sħiħa qabel ma jkun hemm l-elezzjonijiet fl-2019 u huwa eh, minnu illi nistgħu naraw illi eh, ftit sar Eh, minn dak li huwa l-kompetenza tagħna tal-Kumitat tal Libe u intom għandkom ir-responsabbilta illi tagħmlu xi ħaġa dwar il problema għaliex hemm ħafna dossiers illi baqgħu imwaħlin fil kunsell l-umma ma jridux jifmu illi wara li daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona il-Parlament Ewropew sar koleġislatur indaqs mal-Kunsill. Madux biss il kunsell waħdu Mhux biss il-Kunsill waħdu jiddeċiedi imma aħna wkoll il-Parlament Ewropew. Aħna smajna dak kollu li jintom għattu u eh, jiena rajt li intom sħaqtu fuq is-sigurtà, il sigurtà u s-sigurtà u l-Kunsill ukoll hekk ilu jisħaq il-ħin kollu l-interoperabilità, nkunu nafu min jgħat jaqsam il-frontieri tal-Unjoni Ewropea biex jidħol fit-territorju tagħna imma aħna fil-Parlament Ewropew kellna approċċ alternattiv u aħna nixtiequ nipproponu approċċ sħiħ olistiku aħna nagħtu importanza lis solidarjetà bħala mandat nagħtu importanza wkoll ir responsabilità maqsuma għalina huwa importanti illi nirrispettaw id-dinjità u d-drittijiet fundamentali ta' kull persuna involuta fi problemi ta' migrazzjoni b'mod partikolari dawk li jitolbu l-azil u nagħtu importanza lid dossiers leġislattivi illi għadhom jistennew biex il kunsill jiddeċiedi dwarhom. Għalhekk aħna nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tagħkom għall-importanza kbira illi intom tagħtu bottatura lil dawn id-dossiers. Jiena nitkellem fuq eh, fajl wieħed għax il rapporter tiegħu il-kodiċi dwar il-viża dan ilu pendenti għal aktar minn sentejn U eh, aħna għanna niprofaw nifinalizzaw, aħna għamilna ħilitna biex naslu biex nilħu kompromess mal-Kunsil u inħedġukom biex eh, eh, tipprovaw tamlu xi ħaġa mal-Parlament Ewropew sabiex nkunu nistgħu nagħlqu fuq dan il-fajl qabel ma jintemm il-mandat tagħna. U għandi mistoqsija għal-Ministru tal-Ġustizzja li meta kien qed jisħaq fuq l-importanza tal-fiduċja reċiproka u rikonoxximent reċiproku għall kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea sabiex din verament tirnexxi u ssir realtà ir-rikonoxximent reċiproku qiegħed u anke l-fiduċja qegħdin jonqsu l ħin kollu dejjem niżlin iktar il-mandat ta' arrest Ewropew mhux qiegħed jirnexxilu jagħmel dak li nħoloq sabiex jagħmel Din hija xi ħaġa illi intom mhux biss għandkom titkellmu fuqha, imma intom għandkom taħdmu sabiex terġaw trawmu fiduċja reċiproka u rikonoxximent reċiproku. Dan ukoll huwa importanti ħafna anki għal dawk il-proċeduri li għadhom pendenti eh, taħt l-artiklu 7 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea ġifiri l-Ungerija u l-Polonja u bir-raġun. Grazzi. Kollegi, Min l-qoddim se nibda nuża dan il-martell biex nfakkarkom illi il-ħin qed jafas l-Onorevoli Spinelli. Grazzi, President. Jiena il-Ministru Kikel ma ikkonvinċinix meta tkellem dwar il-bidla fil-paradigma li u naħseb laqas il-parlament mu konvint din hija bidla li hija bbażata fuq il- li se ninsew il-kunċell tal-sim tal-responsabiltajiet fuq il-kontroll tal-frontieri, ridefinizzjoni, tal-kunċett ta' solidarjetà. Il-mistoqsija li ritna millek hija fuq tliet punti importanti ta' din il-bidla li qed tipproponi inti huma punti illi naħseb mhux biss huma problematiċi imma naħseb laqas biss jistgħu jitwet u l-ewwel il-pjattaformi fil-pajjiżi terzi Mela, xtib ta' sħubija mal-Afrika meta l-biċċa kbira tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq diġa qalu le ma jriduhomx il-pjattaformi mem mebda impenn għal eh, rilokazzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-UNHCR u l-OIM għallu li mumiex se jaħdmu f'dawn iċ-ċentri jekk id-drittijiet fondamentali mumiex se jkunu garantiti. Punt ieħor fuq dawn iċ-ċentri ta' transitu iktar naħseb nistgħu nsejħulhom ċentri ta' detenzjoni huma estraterritorjali wkoll rrid inkun naf eżattament dawn illi ma jinżammu hemmhekk minn xiex ikunu akkużati. Eh, għar minn Guantanamo mela se nagħmlu tantu hekk illi qed jissejħu l-lager u mbagħad ir-refjut tar-riforma ta' Dublin li ħareġ biha l parlament Ewropew riforma bbażata fuq il-prinċipju ta' distribuzzjoni mill-ġdid u s-solidarjetà li għaxa ħaġa li intom tridu tbidlu bil din il-bidla tal-paradigma. Jiena nixtieq nkun naf x'beħsibkom tagħmlu biex tiddefendu il-riforma tal eh, li qed jipproponu żewġ terzi mill-Parlament Ewropew u eh, din il-kelma konsensus li intom għattu li tridu tilħqu. Eżattament, eh, x'tifmu biha intom għalli x'aħna nifmu konsensus bħala unanimità, jiġifieri allura unanimità kontra l-proposta tal-Parlament Ewropew, hekk tridu tagħmlu tabbandonaw il-proposta tagħna. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Mlena. Grazzi ħafna. Grazzi għal prezentazzjoni ta'kom, Ministri Kika Lumosa. it li jintom fl-introduzzjonijiet eh, li għamiltu għattu bir-raġun illi tridu tikkooperaw mal-Parlament Ewropew. U naħseb illi il-kol kemm aħna qed naraw li l-Unjoni Ewropea Eh, eh, hija bbażata fuq il-kooperazzjoni u l kompromessi u naħseb illi intom se taraw illi aħna se nikkooperaw magħkom meta intom eh, tkunu tridu affarijiet bbażati fuq id-dritti il-valuri Ewropej, id-drittijiet fondamentali, demokrazija, stat ta' dritt u fuq daw intom ma tantx tkellimtu Għalhekk eh, Ewropa illi tipproteġi titkun Ewropa bbażata fuq dawn il-prinċipji bħali għalija bħala um, membru tal-grupp tal-liberali dawn huma valuri li huma verament importanti u dawn it-tlet rapporti fuq il-pakket dwar l-azil, kif se tinnegozjaw? Eh, dawn innom għaddejjin l-negozjati fuq għal-bosta snin sar ħafna xogħol fuqhom u hawnhekk qed naraw issa fl-aħħar mill-aħħar li l-Kunsill qed jiblokkom. Dinja mistoqsija indirizzata lill ministru Kikel, inti bħala presidenza kif se tindirizzawa dil problema Dinja xi ħaġa li verament qiegħda tħassibhom liċ ċittadini, ċittadini jridu soluzzjoni Ewropea U Ministru Mosa, għandi mistoqsija li kinti għat illi dan huwa suġġett verament importanti u din għandha x'taqsam ma' diskriminazzjoni u webda diskriminazzjoni fuq iċ-ċittadinanza doppja. X'se tagħmlu dwar dan? Vielen Dank, Herr Präsident. Il-kelim li miz, grazzi ħafna, Sur President. Sir nitkellem bis-sinċerità kollha jiena mħasseb ħafna illi l-Unjoni Ewropea se jkoll effetti negattivi fis siċċur li ġejjin f'termini ta' drittijiet umani u fundamentali hemm id-drittijiet fil-trattat ta' Lisbona, fil-Karta tad drittijiet umani min irrid idajjef dan kollu qed jitbiet mill-valuri tal-Unjoni Ewropea. Qed jilagħbu bl-idea li n-nies jissew imorru lura lejn l-istati Afrikani fejn jinżammu f'kampijiet jiġu medda bit-tortura, b'stupru. dan min jagħmel hekk qed jissa l valuri tal-Unjoni Ewropea. Issa għandna kriżi politika wkoll dwar l-immigranti u r-rifuġġati kif nistgħu nindirizzaw is-sitwazzjoni. Meta titkellem dwar il-ħarba tal-immigranti qed tagħti l-impressjoni li dan huwa marbut ma' reati u terrorizmu, però in-nies qed jitilqu minħabba gwerer, gwerer ċivili. Ma jfissirx li dawn huma terroristi jew kriminali, isek trid toħroġhom mis-soċjetà fejn m'hemmx rispett tad drittijiet umani. Qed wassal għal ambjent kontra dawn l-immigranti. X'inhi l-istrateġija tiegħek sabiex tiġġieled it-terrorizmu fl-Unjoni Ewropea? Bat għandi punt ieħor il-katastrofi umanitarja fil-Mediterran. Eluf ta' nies mietu fil-Mediterran. Anki dis-sena nisa, rġiel, tfal. Er u hawnhekk, x'inhi l-istrateġija tagħkom sabiex terbu din traġedja umanitarja? L-istati membri jisom ma jiffokaw fuq il-fatt illi l-organizzazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ illi qed iżommu mal-valuri Ewropej intom qed tikkonsidrawhom bħala kriminali kif ser twaqfu dan kollu taħt il-presidenza tagħkom jekk joġobkom waqfu dan kollu żguraw illi dawn l-organizzazzjonijiet ikollhom portijiet siguri fejn jistgħu jieħdu dawn l-immigranti. Nixtieq ngħidilkom illi sur jurek ukoll staqsa sabiex jitkellem u s-Sinjura Pagasur Tunda. Però ser nara il-lista għaliex il-membri għadhom jaslu jollu dejjem għalhekk il-lista hija magħluqa. Issa l onorevli Gomez, grazzi ħafna jiena naqbel ma tħassib tal-kollegi fil-fat m'għandniex kriżi tal-immigranti, għandna kriżi politika fejn il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea mhux biss insew is-solidarjetà bażika, però l-prinċipju bażiċi wkoll tal-liġi internazzjonali nsew l-istorja il-kara tagħna qed jikkontemplaw pjattaformi għaż-żamma tal-refuġjati u l-immigranti barra mill-Ewropa qed jikkontemplaw li jkun hemm ċentri ta' detenzjoni għar-refuġjati fl-Ewropa u qed jikkriminizzaw l-NGOs. Anki l-Papa riċentament qal kemm hija xi ħaġa diżumana lekk il-mistoqsija tiegħi għalik sur Kikil, Ministru Kikil. x'qed tagħmel l-Ewropa biex tipproteġi meta hemmx rotot siguri għall-immigranti biex jiġu. Intkom qed kompru tagħtu l-flus lill-traffikanti għax mhux qed tagħmlu rotot siguru għalhekk qed tuwaslu għal profitt tat traffikanti. Fejn l-Ewropa li tipproteġi meta l-istati membri u l-gvernijiet tagħhom ma jagħtux priorità jew il-presidenza tagħti priorità sabiex innaħħu in-nuqqasijiet tal-vet il kummissjoni qed tagħti madwar 50 biljun fis-sena li reati organizzati, inkluż organizzazzjonijiet terroristiċi bħal Daesh u Al-Qaeda, kif ser niżguraw li dawn il nuqqasijiet nelbuhom, insaħħu lill unjoni Ewropea u ma nħallux lil dan flus imorru għand il-organizzazzjonijiet kriminali meta ser nagħmlu FIU Ewropea li hija essenzjali sabiex aħna niġġieldu il-ħasil tal-flus u l-organizzazzjonijiet kriminali. Donkom għandkomx problema sabiex eh, taslu sal-immigranti għax fl-Awstrija għandkom programm għal ċistodinanza meta toffru investiment. Tistgħu issa tagħtu l-figuri tan nies li nataw din iċ-ċittadinanza? għal investiment ta' 2 miljuni fl-aħħar sentejn u il-raba li naqdu fl-imkien aħna nistgħu naraw kemm hemm kleptokrati Iġifiri l-Ewropa lil min qed tipproteġi l-ċittadini jew l-kleptokrati. Nista' nagħtik l-ismijiet ta' nies mill-Ukrajina, mill-Kremlin, mill-Balkan u inti taf tajjeb ħafna li dawn sabu rifugju fl-Awstrija. Signora Bjork, naħseb li hemm ħafna nies li huma mħazba biċċaqliq fil-paradigma. Naħseb li rridu nħarsu lejn is-solidarjetà mar rifuġġati għandhom ikollhom il-qoħ xieraq irrid ikollna tfittxija salvataġġ irrida nkunu rotot legali għall-immigrazzjoni. Dan huwa ċaqli tal-paradigma li rridu. Hemm ir-sistemazzjoni wkoll, irridu sistema umana, sistema fejn l-Unjoni Ewropea tieħu responsabilità globali u tajn ukoll lil pajjiżi bil-problemi tar-rifuġġjati. Nafu li ma wasalniex sawnek fil-negozjati, pero qed nitkellmu dwar il-pjattaformi reġjonali għall iżbark aħna ma nistgħux nappoġġjaw dan kollu. Għandi mistoqsija konkreta il-Presidenza Awstrijaka. Ser daħal sistemazzjoni f'dawn il-pjattaformi reġjonali għall iżbark għax jekk huwa minnu mela l-Parlament ma jistax jappoġġja dan, grazzi. Grazzi ħafna Sur Pavel. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi Ministri. Hemm xi punti li nixtieq inqajjem. Sfortunatament intom ma semmejtuhomx. Laqas il-kollegi tiegħi fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħek tkellim dwar sħubijiet li huma importanti dwar protezzjoni tal-frontieri il-pajjiż tiegħi, il-Rumanija flimkien mal-Bulgarija, il-ġar tagħna għandhom ħafna frontieri esterni xi proteġu mhix l-iktar faċli hemm il-Moldova, l-Baħar l-Iswed, l-Ukrajna, mit-Turkija wkoll mal-Bulgarija. Naħseb illi qed nagħmlu xogħol tajjeb ħafna U dan tqajjem ukoll fil-grupp tal-iskrutinju ta' Schengen qalu li l-Bulgarija u l rumanija jagħmlu ħidma tajba ħafna. Però dan ifisser ukoll li maħna maħniex fi Schengen se jiġri taħseb li se f eh, f'Lulju eh, f'Settembru, f'Ottubru, xir tisir biex aħna finalment ikollna dritt il-insiru membri ta' zona Schengen. It-tieni punt, iż-żewġ pajjiżi introduċew mekkaniżmi separati għal kooperazzjoni u reviżjoni. ir-Rumanija fadlila 12 lan, ma nafx kemm għal-Bulgarija, però għandna sal-ħarifa sabiex nilħu l Jekk aħna fil-fatt nilħu dawn il-kriterji se jkollna ċertezza minn għandek, forsi mhux mill-28 pajjiż, però minn għandek illi dawn il-mekkanizmi ser jifqu jew il-mekkanizmi se japplikaw għal 28 pajjiż kollha. Nistgħu neliminaw dan il-mekkanizmu sa' Diċembru, mbagħad Interessanti nisma definizjoni ta' solidarieta, ħarqan li nisma. Grazzi ħafna. Honorable Jaraka. Grazzi ħafna, Sur President, ser niprofa of fil-qosor. Honorably Ministru Kakel, Ministru Mozer, grazzi ta' samtu l-pjanijiet ambizjużi ta'kom, smajt li Sur Kurz eh, fil-plenarja l ġemal l kienem anzi għandkom ħafna negozjat importanti u dimkom nixtilkom kull suċċess bħalma għattu terrorizmu l-korruzzjoni u ma xaħġa illi tridu tagħtu ħafna attenzjoni għalija bħala viċi president għall Balkani fil-parlament jiena nixtieq ukoll. Nitlob li tagħtu attenzjoni meta titkellmu dwar wieħed mill-10 punti għal netwerk ta' azzjoni kontra radikalizzazzjoni hija kampanja ta' sensibilizzazzjoni hija importanti ħafna, però misser tagħmlu ħafna sakemm ma tifmux x'inhi r radikalizzazzjoni li issi fil-fqar tal-Ewropa. Għandna 100 miljun ċittadin li għadhom jiexu fil-faqar. Daħalna din fl-istrateġija tar Roma. Però l-presidenza tagħkom tista' tkabbar dan il-programm u mhux biss għax ir-radikalizzazzjoni titwielet fil-faqar. U hemm miljuni ta' zaza ta' tieni tielet ġenerazzjonijiet li Twiljaw hawnhekk u mhumiex sodisfatti. Però fadlina tliet snin ta' ta' finanzjament taħt l-MFF sal-2022. Irridu nipproponu impjiegi li żgħażagħ bħala alternativa għal radikalizzazzjoni. Hemm 7 miljun mill 100 miljun nies fil-faqar li huma parti minn minoritajiet fir-Romanija ma tistax toħroġ bandiera tal-Ungerija, per pereżempju, għax tiġi projbit. Irridu nibnu strateġija kontra l-faqar b'saħħitha speċjalment fejn jitlu il-minoritajiet. Nirringrazzja il konsil illi fil-Kunsill bejn ir-Romanija u l-Ukrajina tkellimtu dwar til tar-Rom fil-Ukrajina. Il-kellim li miss. Huwa b'sodisfazzjon kbir illi aħna smajnik tmajkom eh, tajdu dak illi intom għattulna u anke meta l-Kanċellir Kurz kien fi Strasburg u kien qed jitkellem fuq Ewropa li tipproteġi imma li wkoll tirrispetta il-differenzi illi huma il-sis tal-ċiviltà tagħna u tal-kultura tagħna waħda mill-ikbar sfidi li qed niffaċċaw bħalissa huwa illi eh, kif se nagħmlu biex ngħixu b'dawn id-differenzi u eh, aħna nixtiequ illi il-presidenza tagħmel pressjoni fuq il-Kunsill eh, anke meta naraw dawn il-profi ta' antagonizmu pereżempju sentiment negattiv li hemm kontra l-Ungerija jew il-Polonja, mhux se nitkellem fuq pajjiżi l-Polonja x'inkella tajdu li li minix oġġettiv. Imma ħan nitkellem pereżempju fuq l-Ungeriżi, l-Ungeriżi li qed ikunu attakkati għaliex qed jipproteġu l-frontieri tal-Unjoni Ewropea. L-Ungerija qiegħda jiproteġi dawn il-frontieri tal-Unjoni Ewropea, frontieri esterni u tal-li għamlu hekk qed jattakkawom u jiena nishtiq inħeġġeġ il-presidenza Austriaka biex ikollha rwol ehm, kostruttiv biex tara kif se tagħmel biex taffi xi ftit dawn it-tensjonijiet biex il-Kunsill ma jsirx forum fejn ikun hemm biss antagoniżmu bejn il-pajjiżi tagħna. U dana qed ngħidu iktar u iktar għaliex il-konvenzjoni personali tiegħi issa se nitkellem fuq il-Polonja, eh, għal fil-każ tal-Polonja kien hemm rapport tal-Kummissjoni Ewropea u issa rridu nistennew bil-paċenzja kollha sakemm taħroġ is-sentenza. Il- funzjonament ta' dak demokrazija jfisser illi sakemm ma jkunx hemm prova tal kuntlarju xi ħadd ikun meqjus innoċenti. Imma f'dan il-każ hija din id-deċiżjoni illi eh, trid taqtaħħa jekk hemmx verament riskju għal demokrazija fil-Polonja jew le dan huwa wieħed mill-mekkaniżmu li huwa applikat u li qed ukoll jiġi kkontemplat mill-Kunsill Ewropew. Jiena nixtieq ukoll ngħid ħaġa oħra lill presidenza eh, Awstrijaka fil-bidu tal-kriżi migratorja l-Kunsill Ewropew ħad deċiżjoni sabiex jiġilet kontra l-immigrazzjoni illegali propju mill-eruq tagħha stess fil-portijiet u fil-postijiet minn fejn qed il dawn dawn in-nies issa qed nisimgħu li din l-immigrazzjoni illegali qed issir element sabiex ikun hemm immigrazzjoni legali. Jien naħseb din hija xi ħaġa assurda. Um, jiena nispera li uh, eh, mhux se eh, anzi jena nittama li l-konsil se jkoll se jerġa jieħu r wol tiegħu u jkun konsil li ħares u mhux unjoni ta' kull tip ta' ideoloġija li tista' tiġi f'moħħ xi ħadd. Grazzi. Tack, herr ordförande. Och eh, Grazie ħafna, sur President. Nirringrazzja mill-qalb lill ministri kien interessanti ħafna li nismakom, nisma' deskrizzjoni tagħkom tal dak li qed tipproponu li tagħmlu fis-siċur li ġejjin. Jiena għandi konfidenza kbira fikom u ninsab ħerqana li nara kif se jisviluppaw l-affarijiet intom qed tajtu Ewropa li tipproteġi jiena mill-Iżvezja naħseb li huwa dritt uman li tħossok sigur fil-pajjiż tiegħek u ma nafx jekk għadni xi ħossni hekk għaliex fl-Iżvezja aħna rajna l-effetti ta' żoni fejn hemm esklużjoni totali rajna armi illegali jidħlu nies li eh, jisparaw, nies jiġu stuprati diffiċli ħafna li ħossu siguri paressa fl-Svezja, importanti li dan kollu jitpoġġa fuq l-aġenda. Ma nafx lan tip ta' ostakli qed taraw f'termini ta' sigurtà tal-frontieri esterni qed naħseb dwar l-armi legali qed jitlu fl-Ewropa. Jiddispjaċini qed tagħmlu ħafna storbi jistgħu jekk jogħġobkom iżommu silenzju ħsibtu dwar dan kollu x'tip ta' mandat se jieħu Frontex. Frontex kellu żieda fil-budget sena wara l-oħra u ħafna mid-drabi dan il-budget qed imur tfittxija u s-salvataġġ naħseb li huwa importanti li niżguraw li dan nies li qed jerqu fil-Mediterran insalvawhom din hija xi ħaġa kera xi ħaġa trid issir, però li kollna ċentri tal-azil vittmi ta' tortura, ta' stupru. Naħseb illi in-nazzjoniet mawd għandhom jassistu f'dan kollu. Qed taraw pereżempju kif solvew kwistjoni fl-Awstralja. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Pakazur Tundwa Ruiz. Grazzi. Jiena ftit mill-affarijiet li għattu ħasbuni meta titkellmu dwar il-protezzjoni tal-valuri Ewropej, valuri Ewropej u drittijiet tal-bniedem. Dawn iridu jibqaw eh, eh, eh, universali u xekk din il-bidla tal-paradigma eżattament xi tridu tajdu biha li d-drittijiet universali huma dawk li huma Ewropej jew inkella jifilħu jixtru viża tad-deb Jekk il-bidla fil-paradigma jekk mela l-Unjoni Ewropea se titlo fil-valuri tagħha u sigurtat kollha tal-futur jiena nixtieq nistaqsi il-modell tal-Libja huwa il-modell il li taħsbu li huwa eh, dak li għanna segwu biex ikonna din il-bidla fil-paradigma għaliex hekk kienu hekk ifisser li l-valuri u dinjità tal-bniedem eh, huwa uh, ma biss għal xuħut. Issa, aħna għanna dejta qed nitkellmu dwar in-nies li qegħdin jerqu fil-xoħod mill-rotot tal-Mediterran. U n-numru ta' nies illi qed l lura fil-Libja irdoppja u hemmhekk nafu li qegħdin jiġu maħqura. Dan huwa l model se tagħmlu intom fir-rigward tal-Libja. Well, <clears throat> as you could hear ministers, there are many questions to you. Ministri, kif tistaw Taraw hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna aspettativi mill-Presidenza Awstrijaka għax verament hija l-aħħar opportunità qabel elezzjoni Ewropea sabiex naslu riżultati għandna ħafna opinjoni differenti, għandna kamra diversifikata ħafna, però aħna naħdmu sfiq naslu għal kompromessi u nwaslu għal pakketti effettivi. Forsi ħafna mill-mistoqsijiet kienu relatati mal-pakket tal li għandu l-ambizjoni li joffri s-sigurtà u s-sentiment ta' sigurtà li ċittadini, però fl-istess ħin jirrispetta l-obbligi internazzjonali tal-Ewropa. Jiena għandi mistoqsija waħda żgħira illi rassaq is-sur Paver ukoll b'xi mod Qabel ma tħaltu f'din il-kamra, aħna konnet nitkellmu dwar ir rapport li ser nivvotaw fuq fil-parlament dwar it tħul tal-Bulgarija u l-Rumanija fix Schengen. Seba snin wara illi il żewġ pajjiżi laqgħu l-kriterji kollha għas-subija ta' Schengen għadhom ma daħlux. Għandkom l-intenzjoni illi tagħmlu xi ħaġa dwar dan subija sħiħa u mhux subija f'żewġ passi? Nadilkom il-kelma. Sur President, Sinjuri, nixtieq il ilkoll għall mistoqsijiet tagħkom. U nixtieq ngħid mal-ewwel illi dak li qalet l-Onorevoli Linar dwar id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet umani, l-istat ta' dritt, ovvjament dan kollu għat tħassib kbir għall presidenza Awstrijaka jiena kont prezenti fil-qorti tal-ġustizzja għamilt 12 sena segretarju ġenerali tal-Rati kollha tal-ġustizzja u l-għanijiet tagħna kienu illi nżommu drittijiet umani li Stadda dritt għalhekk jiena verament nafx qed nagħmel hawn. Stadda dritt ir-rikonoxximent reċiproku huwa ta' importanza kbira għalikom u l presidenza Awstrijaka ser tirrispetta dan kollu fil- Kunsill tal-GHA ta' 12-13 ta' Lulju diġà ser niddiskutu di kwistjoni li stadda dritt aħna ser naraw x'nistgħu nagħmlu fil-qasam tagħna tal-ġustizzja sabiex niżguraw illi r rikonoxximent reċiproku jissaħħaħ u l-fiduċja tissaħħaħ il- il-mandat ta' arrest, il-ftit ta' tfal, privacy Dawn il-kwistjonijiet kollha irridu niżviluppawhom fuq livell Ewropew, irridu strumenti u miżuri li huma bbażati fuq id-dialogu Il-Polonja palissa edha quddiem il-Qorti tal Ġustizzja wkoll li rridu nibnu pontijiet naslu għal soluzzjonijiet. Però l-isforzi tagħna mhux se jsiru biss fit-12 u 13 ta' Lulju waqt il-Kunsill informali se jkollna wkoll laqgħa mal-Kummissjoni f'Ottubru fejn l-istat ta' dritt se jkun il-priorità tagħna għandna laqgħa wkoll mal-imsieħba tagħna sabiex mal-imsieħba tal-Vanza biex niddiskutu ta' suġġett anki mal-Balkani tal-Punent ser nindirizzaw il kwistjoni magħhom. Il-għan huwa li sal-aħħar ta' din is-sena sal-aħħar tal-Presidenza tagħna inkunu nistgħu niżguraw illi l-istat ta' dritt tkun xi ħaġa ċentrali fil-konklużjonijiet tagħna. Kwistjoni tal-Polonja fis-26 ta' Ġunju sar smigħ fil- Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali, il-Kummissarju Timmermans qal illi jibqa' jsostni illi qatt hemm riskju ta' ksur kbir u f'Settembru fil-Kunsilli Miss tal-Affarijiet Ġenerali se nerġgħu nindirizzaw di kwistjoni u ser nindirizzawa flimkien mal kummissjoni Ewropea u s-Servizzi Legali tal kunsil sabiex inkomplu nieħdu l-passi meħtieġa u nispera illi dialogu illi rridu għajmu jgħin sabiex insaħħu l-istandardiet. Hemm 11 stat illi jixtiequ jibdew dan id-dialogu u dan id-dialogu mhux biss dwar l-Ungarija u l-Polonja, però dwar kulħadd naħseb illi kulħadd irid jara kif nistgħu niżviluppaw iktar l-istat ta' dritt u noħorġu b'indikaturi sabiex niddefinixxu aħjar l-istat ta' dritt dawn huma kompiti illi aħna nixtiequ illi nagħmlu. Is-sur Aguilar għajem kwistjoni oħra li taffetwa l-Kunsill u l-Parlament. Nixtieq nisħaq maqom. Aħna lkoll nixtiequ l-istess ħaġa, il-files li għandna dimna jridu jingħalqu. Għaliex jekk irridu nagħmlu l-Ewrop iktar sigura, u jkollni iktar fiduċja bħal ECRIS, ICN, e l-evidenza. Naħseb illi irridu nkunu lesti naslu għal kompromess. Issemmit ir-regolament tal-li privacy. Dan huwa importanti għalina wkoll, però bħalma tafu għad hemm kwistjonijiet pendenti hemm ħafna. Hemm l-użu ta' cookies, pereżempju, l-użu ta' servizzi innovattivi, l-SMEs Ewropej, il-media online. Bħalma tafu xi pajjiżi jridu iktar privatezza oħrajn irridu jkunu iktar favur in-negozju ġifiri hemm interessi li jmorru kontra xulxin hemm xi stati membri li jgħidu li għalissa l-proposta għadha mhix matura u għad hemm bżonn ta' iktar żvilupp aħna qed inkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. Il-grupp ta' ħidma tal-Kunsilli miss se jsir f'Lulju. Marbut ma' dan id-direttiva tal-ħasil tal-flus issemmit ukoll. Dan juru, dan juri x'jista' jintlaħaq. Nistgħu nipravjenu il-form shopping. Em reati fejn issa qed jiġu ehm, indirizzati bl-istess mod f'pajjiżi differenti. Jiġifieri intlaħaq ħafna diġà anke fil-qasam tal-ħasil tal-flus. Ilħaqna ħafna ki mill-lat ta' għanijiet li fassalna sa Ottubru se nkunu nistgħu nadottaw din id-direttiva fi kunsill ukoll is-Sur Final Holzer tkellem ukoll dwar l-MFF u l-programm tal-ġustizzja. Jina naħseb li fil-qasam fis settur tal-ġustizzja rnexxilna nestu ħafna dossiers anki pereżempju fuq l-PPO. Imma hemm oħrajn li tajjeb li nlestuhom. Tajjeb li ikun hemm iktar informazzjoni Per eżempju, il-wetter tisem il-jurek. Niftu naraw li l-ċittadini ikollhom aċċess aħjar għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. It-taħriġ huwa wkoll importanti għan-nies li jaħdmu fis-settur tal-ġustizzja hemm bżonn naraw li ikun hemm bdil ta' persuni li jitalmu minn xulxin anki li jintużaw ċertu networks. Dwar l-MFF, il-budget irridu naraw li il-budgets il-flus ma joqsux fil-budget dal dak li huwa programmat. Hemm bżonn ir-risorsi biex eh, naħdmu. Għaw minn semma l-istat ta' dritt dan huwa punt importanti u f'dan ukoll nistgħu ninkludu li evidence. Huwa importanti li ndattu miżuri sabiex l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi ikollhom aċċess għall-informazzjoni. Nafu li l-iskadenzi kull ma jmorru jiqsaru u il-komunikazzjoni tagħna hija iktar diġitali. Anki iż-żmien ta' eh, eh, li wieħed ikollu li iż-żamma tad-data li ma dix dun fit-tul. Ma l-Istati Uniti se li tkellmu dwar dawn il-punti kollha eh, flaqa f'Novembru. Diġà b'mod informali se niddiskutu għom fuq livell tal-ministri fil-laqa tal-ministerjali, bat l-diskussjoni ta' orientazzjoni sir f'ottubri, tu f'ottubru l-approċ ġenerali nisperu nil-ħossa diċembru. Nispera li kulħadd jaħdem biex flimkien nikkonkludu dan il-proġett. Punti għor li semma sur Agijar. L-Ekris u l-ICM aħna rridu naraw li jiġu adottati mużuri oran lesti li nilħu kompromessi. Per eżempju, fuq ċittadinanza doppja fuq iswa il-marki ta' swaba. Fit-tlieta ta' Lulju diġa diskutejna ma' stati membri individwali biex naraw eżattament x'pożizzjoni għandhom fit-18 ta' Lulju. Se jkollna se norganizzaw konferenza biex nlaqqaw dawn il-kompromessi flimkien inkomplu niddiskutu għamu nispera li l-Parlament ikun f'pożizzjoni biex jilħaq kompromess sabiex il-xogħol tal-kriminalizzazzjoni tar-reati jkun jista' jsir iktar possibbli. Hemm bżonn sforzi biex naħdmu b'mod l-istess fl-Ewropa. Ek nigarantix sigurtà l-istat fl-Ewropa ċertezza legali nkunu qegħdin fi triq tajba. U aħna dak li rridu nibnu kollox fuq il-kooperazzjoni sabiex insaħħu il-settur tal-ġustizzja għax danek il-ċittadini hekk iridu u aħna se nagħmlu dak kollu li hu meħtieġ biex naslu. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzjakom kollha għall-interess li jorajtu fil-presidenza li ġejja eh, tagħna. Nirringrazzjakom ukoll għall-mistoqsijiet li għamiltu li huma pjuttost ta' kritika. Tajjeb li jkun hemm kritika fuq dawn il-suġġetti. Għax forsi fċertu fuq ċertu punti eh, mhux qed naslu. U ma nistgħux inkomplu bl-istess triq ta' qabel biex ikonna suċċess, nistgħu ngħidu li hawnhekk fostkom ma' ħadd. Ma li aħna qed naqblu li rridu eh, l-aħjar għall-Ewropa. Imma anki qed ngħidu li dan nagħmlu b eh, mhux qed naqblu bil-mod ta' kif naslu għalih. Inti trid tibda anki jekk qed tara li hemm diverġenzi irridu nibdu minn ximkien biex eh, nibnu pont wieħed irid joffri ideħ eh, biex l-idejn l-oħra ximkien niltaqaw maħħa. Smajna ħafna dwar il-valuri fondamentali u rispett ta' drittijiet eh, fondamentali. Dawn huma affarijiet ovvji ħadd mu qed jgħid li l-Karta ta' Dritt Fondamentali jew Dritt tal-Bniedem eh, qegħdin nerġgħu lura fuqhom għax huma dawn iż-żewġ atti li huma x-xempju ta' kull valur fundamentali. Għalhekk fix-xogħol kollu li nagħmlu fir riflessjonijiet tagħna, fid-dibattiti tagħna mal-istati membri u magħkom aħna dak kollu li rridu huwa li nissalvagwardjaw dawn il-valuri. Issa, wieħed irid jara x'inhi l-ikbar problema. Id-dnub oriġinali kif smajna. Jina naħseb li meta nsemmu il-valuri il- il-dnub oriġinali tagħna huwa n-nies l-eluf ta' persuni li qegħdin imutu fil-Mediterran. Jina naħseb l-ikbar ksur ta' dritt tal-bniedem huwa dak. Il-persuni li qegħdin jerqu fil-Mediterran. Ġifiri, meta nitkellmu fuq paradigmi kif se nbidluhom, irridu naraw kif se nimmaniġaw tajjeb l-immigrazzjoni u dritt um, tal-azil biex verament inwaqfu dan il-mod ta' kif qed jaslu l-immigranti fl-Ewropa. Dan il-mod ħażin fej qed imutu n-nies naraw min l-iktar għandu bżonn l-għajnuna tagħna. Ovvjament huma l-immigranti, imma mhux dawk li e, iħallsu il-traffikanti min qed jitraffikom li jisfrutta il-miżerja tagħhom stess. Dan huwa id-dnub oriġinali għalhekk nitkellem fuq il-bidla tal-paradigma kifettilkom. Issa, dwar dawn il-ċentri ta' fej jizbarkaw fil-Afrika ta' fuq, fil noħol uwom dawn il-ċentri, eh, dan dimdimix il-presidenza tal-Austria ma' għal kunsil Ewropew li tkellem fuq dan u ħareġ b'din il-proposta. Issa, għana rridu naraw eżattament kif jistaw jinħolqu dawn il-ċentri ta' fej jaslu l-immigranti, fej jiġu irreġistrati. Irridu naraw l-fej din diskutu dan kollu l-lum. Għax, emżon naraw kif insibu possibilta ġodda, modelli ġodda. Ġifiri, se jkonna finżbruk l-ewwel kunsil informali u se nitkellmu b'mod konkret eh, fuq dan is-suġġett taċ ċentri ta' akkoljenza fejġu reġistrati l-ewwel. Umbat nixtiequ li namlu kuntatti oħra ma, ma partners tagħna Ewropej biex inkunu nistgħu wkoll niżviluppaw mudell mal-istati mal-pajjiżi terzi Jiena ma nafx għaliex qed inkunu pessimisti, jiena ottimist bħala persuna u diġa smajt ħafna drabi l-istati afrikani eh, din jirrifjutaw li jagħmlu li jikoperaw fuq dan il modell imma kif jista' jkun jirrifjutaw xi ħaġa li ma teżistix. Hemm bżonn li nimxu pass wieħed wara l-ieħor biex naslu u naslu dwar il-valuri diġa tkellem issa fuq Dublin, il-pakket jiena nammetti li dan il-pakket għandu valur, nammetti għal, dan il-fat, ovvjament il-kompetenzi huma definiti ċari imma hemm bżonn sistema ta' iċċekkjar ta' kontroll u hemm bżonn li fis-sistema ta' żid tal-Ewropa e, e, bżonn li din is-sistema tkun stabbli. L-idea tagħna hija li inkomplu naħdmu fuq dan il-pakkett kollu kemmu u e, aħna fil-Kunsill qed insibu l-pożizzjonijiet komuni rridu nibdow inkomplu fu fejħallit il-presidenza tal-Bulgarija. Kien diġa sar xogħol u analiżi u se nagħmlu sforzi ġodda biex nerbu l-problemi. Imma qed nara f'dan id-dibettitu onesta sinċerità intellettwali. U l-Kunsill Ewropew fuq Dublin ma ninsawx kienu unanimu. Meta nitkellmu dwar ir-regoli ta' Dublin, inkunu qed niftħu problema dwar il-tqassim eh, li tqassim ta' persuni li jkun vinkolanti. Mhux se naslu eh, eh, qed nitkellmu fuq dibattitu intellettwali u fuq hekk irridu nibbażaw kollox. Kif se nerġgħu niddefinixxu dan il-kunċett ta' solidarjetà. Solidarjetà sissa Irridu ċejnija biss ta' kif sen asmu aħna dan l-obbligu bejnietna. Imma hemm possibiltajiet oħra kif niddefinixxu s-solidarjetà, l-partiċipazzjoni fuq il-frontieri esterni, il-salvataġġ fuq il-baħar. Fu hemm possibiltajiet oħra u tajjeb li nikkonsidrawhom biex għax bis-sistema li għandna sissa ma wasalniex u hija ħaġa li verament jiddispjaċina. Sa fuq ir-resettlement iva l-Awstrija kienet parteċipi fuq. Aħna rispettajna il-kwota stana u fej ma wasalniex huwa il-kwotas ta' reċiproċità l-2015 fuq dak li ġara dak iż-żmien aħna ma naċċettawx iċ-ċamfiriet li jiġu minn diversi naħat. Iva, fuq iċ-ċentri ta' zbark l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u koll jerfgħu ir-responsabiltajiet differenti tagħha li nerġgħu niddefinixxu s-sistema multidimensjonali mhux biżejjed l-ekonomija, eh, politika tal-ekonomija, linji ta' politika oħra rridu nbidluhom biex naslu għal sistema li toħloq il-situazzjoni fejn kulħadd jirbaħ, win-win situation il-abbażi tal- e, e, fuq dak li għalissu l-żejo foħ, nisa ngħidilkom li palissa għaddejjin negozjati mal-Ġermanja gruppi ta' refugjati li huma wkoll mitħla ta', ta dawn id-diskussjonijiet ris responsabiltajiet tal-Greċja tal-Italja negozjati biss nistaw naslu responsabiltajiet kompetenzi jem edin u huwa jiġu rispettati fid-dikussjonijiet. Issa, fuq il-ritorn tal-rifugjati li ikollhom l-azil imorru għal ptajjel f'pajjiż f'pajjiż oriġinali tagħhom u nistgħu ngħidilkom fuq il-regolament dwar l-istatut tal-refuġjati Eh, jistipu li min jerġa' lura f'pajjiżu jista' jitwaqaf li jerġa' jidħol fl-Ewropa. Għaw min jgħid li mawx problemi, intom mettu għaw min qal hawnhekk li mawx problemi tal-immigrazzjoni. Ma dan ifakkarni fi dibattitu li kien ikonna qabel 2015. Dawk li kienu jallarmaw in-nies u jgħidu li ċertu pajjiżi fid-dinja mhux qed jiġu kontrollati. Kienu kienu jisom il-Kassandra li dejjem tirriċpa eh, fl-affarijiet koroħa. Nista' ngħidilkom li pereżempju fil-Balkani tal komponent il-mod ta' kif jaraw l-immigrazzjoni hija kompletament differenti ta' kif ħafna nies hawnhekk jallarmaw l-oħrajn. Huwa importanti li nikkoordinaw bejnietna biex ma jkonniex il-problemi li faċċajna fl-2015. Politika proattiva u mhux reattiva. Ħaġa tajba din. U Eh, eh, eh, rridu naraw li aħna ma jkonniex riżultati li jkunu għal xejn għax laslu tar wisq. Dwar il-pull factor, ma naqbel xej. Bżon il-pull factors nevitawhom, innaqsuhom kemm jista' jkun naraw kif verament dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna kif nistgħu ngħinuhom dak li rridu nagħmlu aħna Aw min tkellem fuq priġunerija ġifiri li daw jinqaflu jiġu detenuti għal erba eh, ġimat biex min dakolla li jitolbu l-azil ikonna ċans li nevalwawhom min naraw id-dossier tagħhom imma matul dawn l-erba eh, ġimat dawn jinqaflu. Jiena eh, mhux hekk qed nifhem li għandhom isiru l-affarijiet. Umbat fuq il-Rumanija, l-Bulgarija u Schengen. L-ewwel jena jiena nirringrazzja dawn iż-żewġ pajjiżi li għall-isforzi li jagħmlu biex jipproteġi l-frontieri esterni. Imma il-Kunsill maqsum fuq, din, fuq, din, eh, fuq dan is-suġġett. Ma f'Ottubru aħna lesti li npoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tal qata ta' Ottubru. Jiena tkellimt fuq il- anzi għamilt il-mistoqsijiet fuq il-ħasil tal-flus u ma rispondejtnix imma dawn ma farijiet ovvi, ovvi, jgħid il-Ministru. Għaw minn saqsa eh, x'se nagħmlu biex niġġieldu kontra t terrorizmu tal-lemin estrem jiena li terrorizmu dejjem terrorizmu m'għandniex nagħmlu distinzjoni milli ma il-ridu nipproteġu s-ċittadini meta nitkellmu dwar ġidda kontra t terrorizmu kull forma, kull teddida terroristika rridu niġildula, l-istess għal-ħasil tal-flus. Huwa importanti ħafna li l-autoritajiet ehm, eh, tal-ġudikatura, l-pulizija, il-prosekuturi, intuhom lodda biex jaħdmu tajjeb u dan qed isir. Jiena nejt li nishtiqu ħafna li naslu bid-dossiers u norbot fuq il-parlament. Iva, naf li mhux faċli li tirrispondi għal mistoqsijiet kollha li jagħmlulek f'dan il-żmien. Nixtieq ngħid li maħna mhux qegħdin fl-2015 fejn ma konniex preparati għal flus li tan nies li kienu qed jaħerbu mis-Sirja li kienu qegħdin ukoll jidħlu fl-Ewropa. Imma dak li smajna illum huwa li aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nagħtu riżultati li ċittadini fuq id-deċiżjonijiet li huma effettivi bbażati fuq ċertu prinċipji u l-impenji li ħadna aħna anki fuq livell internazzjonali. U iż-żmien issa wasal għax is-sitwazzjoni hija differenti meta mqabbla ma, ma dak iż-żmien mħabba miżuri li ħadet l-Unjoni Ewropea inqas nis waslu eh, fl-Italja. L-ewwel nofsa din is-sena f'40,000 persuna waslu fl-Ewropa. Naqsu ġifiri il-dawk li waslu fl-Italja biss bi 80%. Ġifiri l-affarijiet ma nistaqat qatt għom l-situazzjoni li konna nifaċċja fl-2015. Imma kif smajt eh, smajtu għaw minn għandu edejat għawin ħafna nispera ma li naħdmu tajjeb flimkien. Nawguralkom għal-prezidenza ta'kom Iva. We move to the last point in our agenda for today which is establishing a European Labour Authority. Mela, ħanitkellmu fuq il-punt numru 7 The lead committee is uh, ample and the labor rapporteur is Mr. Emilian Pavel. Mr. Pavel, you have... Eh, Sur Pavel, fidejk, għandek prezentazzjoni tal-opinjon, tal-abbozz tal-opinjoni tie. <coughs> First, I would like to thank the committee. Nishtiq nirringrazzja l kommissjoni għal proposta fuq il-ħolqin ta' din l-Autorità Ewropea xoll u jena membru tal komitat tal-Impjeg. Jek joġobkom zommu skit, intom li ħirġin mill-kamra jekk joġobkom uħorġu bil-kwiet sabiex nistaw nisimaw l-rapporter. Mella peress membru tal-Komitat Emple, naħseb li dan huwa dossier verament importanti mhux għalija biss imma anki għaż-żewġ komitati l-autorità tikkontribwixxu għall-infurzar ċar u effettiv tar-regoli tal-Unjoni fuq il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tiżgura il-moviment ħieles ta' ħaddiema u anke dawk li għandhom blue card il-ħaddiema eh, trasferiti fiħdan il-kumpanija tagħhom stess naqbel ukoll mal eżerċizzju ta' drittijiet transkonfinali f'kundizzjonijiet ġusti, non diskriminazzjoni u l-ġlieda kontra traffikar tal-persuni għall isfruttament Mbagħad hemm il-problema ta' xogħol mhux dikjarat u jiena proponnejt emenda sabiex natu eh, il-vizjoni ċara ta' kif nistaw eh, nid niddikjaraw dan ix-xogħol li mhuwiex iddikjarat li għandu implikazzjonijiet negattivi ħafna fuq il-ħaddiema konċernati gruppi vulnerabbli bħal ċittadini minn pajjiżi terzi huma sposti b'mod partikolari għal dan it-tip ta' xogħol u ċ-ċaħda ta' dawn id-drittijiet bażiċi tal-ħaddiem eh, li jirriżulta. tieħed id-deċiżjoni biex jinħolqu pjattaformi 2016 barra 344 fuq il-protezzjoni tad data personali, il-GDPR. Ukoll trid tiġi irrispettata jiena irrit li skont dawn ir-regoli li proċessar ta' data personali se jkun limitat għal dak li huwa strettament meħtieġ u proporzjonali data għandha tinġabbar għal raġunijiet speċifiċi espliċiti u leġittimi m'għandix tkun proċessata għal raġunijiet li mhux kompatibbli ma' dawn il-finijiet u jiena rrid nagħmilha ċara li l-awtorità u l-Kummissjoni għandhom jitqisu bħala kontrolluri konġunti għal finijiet tal protezzjoni tad data ħaġoħra hija l-ġlida kontra l frodi u hawnhekk hawn referenza ċara l-applikazzjoni tar-regolament tal-Kunsill dwar l-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u anki e, ix-xogħol li tagħmel li jellej f'dan ir-rigward. Grazzi Sur Pavel, rrid e, ngħidilkom li l-interpretazzjoni se tieqaf fis-sitta u nofs Bomm. Ma nafx jekk ix-shadow rapporteurs jixtiequx eh, jikkummentaw. Surroka Grazzi ħafna, Sur President, Jiena qed eh, nirrappreżenta lil sur Xogor mill-grupp tal-PPE u għannom tiegħu nixtieq nirringrazzjakom għax-xogħol tagħkom mhux biss talli abbozzajtu dan ir-rapport imma anki talli dan ix-xogħol sar f'atmosfera verament pożittiva. Is-Sur Xogor ukoll għandu xi emendi xi proponi Issa huwa jixtieq illi saħħaħ it-tekst tagħkom billi jkun hemm blok ċentrali ta' emendi fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema dan irid ikun iffaċilitat permezz ta' regoli li jiġu forzati b'mod ġust, sempliċi u effettiv u rridu wkoll niżguraw li jkun hemm garanzija il-kontrolli huwa garanzija għal dan id-dritt tal-moviment ħieles jekk dawn ir-regoli ma jkunux irrispettati mhux biss ikunu qegħdin nonqsu liċ-ċittadini vulnerabbli u l negozji imma wkoll qegħdin eh, innaqsu il-fiduċja fil-suq intern u eh, nistaw u koll mbagħad inwasslu biex jiġu adottati ċertu regoli se jkomplu joħonqu is-suq intern. Kien hemm min esprima tħassib dwar il-ħaddiema um, vulnerabbli li jkollhom id-drittijiet tagħhom miċħuda jew li qegħdin japparaw ukoll f'ambjent li huwa inċert u skont kundizzjonijiet li mhumiex indaqs. Is-Sur Xogor tjajt jitkellem ukoll fuq kwistjonijiet importanti għaliex l-istudju tal-IPRS juri illi għad baqa ħafna li jista' jsir fuq l-età, l-pensjonijiet, kura tas saħħa benefiċċji l qat, eċetera. Jiena tantem xopronas illi jaħdmu ta' kuljum fl-Awstrija u eh, nista' nagħtik provi ta' dan u anke kif qal is-sur Xogor u jiena wkoll Roma u nista' nagħtik provi ta' dan li ċittadini ta' pajjiżi terzi u Roma b'mod partikolari qegħdin eh, jiġu diskriminati mhux biss minħabba nazzjonalità imma minħabba r-razza u l-oriġini ehm, etnika tagħhom. Fl-opinjoni ta' sur Xogor li LA għandha tkun għodda effiċjenti fl-trattar tal-inkonsistenzi fl-applikazzjoni tal-liġi Ewropea oqsma oħrajn illi se jisħaq fuqhom u um għandhom xaqsmu ma' traffikar tal-bnedmin. Rights Agency report has il-rapport tal-Aġenzija qed eh, eh, juri li qed isir sfruttament mhux biss ta' dak li jaħdmu fil-qasam tal-bdewa ma' l-opers, dak li jaħdmu fil-qasam tal-bini u anki dawk li jagħmlu xogħol li ma tantx irrikjedi ħiliet Il-rapporter għamlu rakkomandazzjoni utli, utli ħafna u s-sur xogor jaħseb li huma huwa importanti li inti testend il-viżjoni tiegħek fuq dan is-suġġett. Grazzi. Ma nafx hekk xaħatiħor. xi ħadd ieħor. Sur Pavel tixtieq tikkummenta? Grazzi. Iva jiena wkoll ngħix fuq il-frontiera u naf il-problemi li hemm. Jiena ngħix 8 km bot mill-Ungerija. Tajjeb wis proset. Tajjeb mela issa rrid ngħidilkom illi l-iskadenza għal tressiq tal-emendi huwa 16 ta' Lulju fl-erba ta' wara nofsinhar. Min jixtieq ressaq xi emenda għandu jagħmel dan sa dak il-ħin. Naħseb illi wasanna fit-tmiem tal-aġenda tagħna għallum. Grazzi ħafna, nawguralkom is-serata it-tajba.